Uh, ladies and gentlemen, uh, could I invite you to um, take your seats? Jekk iġobkom poġġu bil-qeda, ħalli nibdew is-sessjoni ta' warna f-sinar dwar drittijiet tal-konsumaturi. Tajab, nishtiq nil-għakom għal diskussjoni ta' warna f-sinar dwar direttiva tal drittijiet tal-konsumatur. Nixtieq ringrazzja ħafna l-Andrea Schwab li huwa rapporter ta' dan id-dossier u kien responsabbli flimkien mas-segretarjat biex jorganizza dan ismieħ pubbliku wara nofsinhar u ma tantx kellhom ċansa biex jorganizzawhom minħabba li aħna paġina daqsxejn ta' pressjoni fuqhom u qed illi ridu jaġlu b'din il-proposta għal din raġun nixtieq verament nirringrazzjaw lill-esperti li naqdu magħna Warn of Sinar mhux ħanqod nintroduċikom fuq bażi individwali, però għandkom l-ordni u, u l-lista ta' kellima u parteċipanti fuq il-mejda qudiemkom. U jiena tlabt lill mistednin tagħna sabiex jitkellmu fil-qosor, minħabba li żgur li ħajkun hemm ħafna mistoqsijiet. Nixtieq nilqa' Sinjura Koċċi li hija id-deputat segretarjat ġenerali ta' Diġi Senko. Nixtieq nirringrazzja ningrazzja wkoll tal-li tatna kopja ta' żewġ dokumenti importanti li ppubblikat il-Kummissjoni wieħed li qed jiċċara l-iskop u t-tieni wieħed huwa biċċa xogħol importanti li għadha għaddejja li hija tabella bażikament għad drittijiet tal-konsumaturi differenti li hemm fl-istati membri. U verat nistenna bil-ħerqa li nara din it-tabella u naħseb illi inti forsi tista' tgħidilna ftit iktar informazzjoni dwar dan. Fil-fatt, il-smieħ, is-seduta ta' smieħ tal-lum jibda l-istadju li jmiss tar-reviżjoni tad-direttiva tal-Kummissjoni u wara il-gwida bil-gwida anzi tal-President ta' qabel ta' dan il-Kumitat is-Sur McCarthy naf li dan il-Kumitat għamel ħafna sabiex janalizza din id-direttiva kanna valwazzjoni tal-impatt kanna wkoll diskussjoni mal-esperti sabiex jinformawna. Issa din aħna naħtu rapporter, ħazilna li s-sur Andrea Schwab huwa kwalifikat ħafna sabiex jagħmel dan ix-xogħol u għandna wkoll tim ta' shadow rapporters li ħajaħdmu miegħu minħabba li issa importanti li aħna eh, nkomplu għaddejjin bix-xogħol tagħna u bix-xogħol u proċess leġislattiv. Mela, minnaj ma kompli nitkellem naħseb li issa tajjeb il-naddi għall-Andreas Schwab sabiex nagħmel xi ftit kummenti tal-ftuħ qabel ma nisimgħu min-naħa tal-esperti. Grazzi ħafna hija bidla kbira li hija li qiegħda hawnhekk fuq il-podium, però tinkwetawx. Jiena kuntent ħafna, qed nieħu ħafna illi hemm daqshekk interess u naħseb hemm ħafna esperti wkoll li din preżenti hawnhekk li jistgħu jagħmlu kontribut vera siwi għax-xogħol tagħna u għalhekk aħna nafu li hemm ħafna interess fil-panel nixtieq nirringrazzja is-segretarjat is-Sinjora Pan tax-xogħol preparatorju eċċellenti li għamlet għal din is-seduta. Jiena kooperajt u koll ma' shadow rapporteurs tal-gruppi l-oħrajn u ma' u għamlu xoll importanti u siwi ħafna u għenuna sabiex aħna fil-fat naħdmu fl-imkien ħallin organizzaw dan il din il-laqa li kienet organizzata ta' malajr fil-fat u tanċ kellna ċans. Aħna ħanipruvaw naħdmu ħafna u ilna naħdmu fuq il-qasam tal-suq intern u aħna nafu li dan huwa settur importanti ħafna l-konsumaturi u ċittadini tagħna, iżda dan kollu nieħ taħt pressjoni ta' ħin fil-fatt. Ġifieri, nittama li aħna fl-ħar mill-aħrar nigarantixxu servizz tajbin għall konsumaturi tagħna fis-suq intern, però fl-istess ħin aħna nofrulhom protezzjoni xirqa. Naħseb li jekk nixinna daw żewġ lanijiet ikun għamilna xogħolna tajjeb. Jiena naħseb li mhijiex kustjoni ta' kontradizzjoni bejn l-industrija u l-konsumaturi. Ir-realtà hija li aħna kollha kemm aħna konsumaturi u allura kollha kemm aħna nixtiequ li konna prodotti u servizzi ta' kwalità tajbin bi prezzijiet tajbin u raġonevoli. U sabiex aħna namlu dan, rridu naħsbu daqsxejn iktar. Jiena naħseb illi aħna nistaw nejnu permezz tal-odda tas-suq intern nikkalkulaw l-ispejjeż u nżommu f'moħħna wkoll id-differenzi bej il-prattiċi legali li hemm fil-pajjiżi tagħna u kemm jista' jkun nippruvaw nkunu trasparenti minħabba li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa li jista' jagħti lill-konsumaturi tagħna l-iktar sigurtà. Qed nieħu gost li l-Kummissjoni hija rappreżentata wkoll qed nieħu gost li din id-direttiva nittamaw li tista' tagħmel dan il-kummerċ intern tagħna kemm jista' jkun Ewropew. Għanna nitkellmu ħafna fuq l-Ewropa, fuq id-diversità tal-Ewropa u naħseb li din id-direttiva fil-fatt tista' tagħmel ehm, kontribut sabiex aħna insaħħu id-diversità ekonomika u nittama illi intom lesti għal din il-proposta. il-liġijiet u l-mod kif dawn ikunu implementati fil-prattika dan qed issir b'mod li jkun kompatibbli mal-prattiċi legali nazzjonali Ma naħsibx illi hemm bżonn aħna niġbru u nippruvaw nieħdu konsiderazzjoni is-27 punt u s 27 opinjoni differenti tal-istati membri li ktaħġa importanti huwa li naraw li kunem valur miżjud fuq livell Ewropew. U eh, aħna naturalment rridu forsi nbidlu ċertu affarijiet minħabba s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa, għandna qafas ta' referenza komuni, aħna u ukoll li direzzjoni sabiex ikollna iktar livell xira uh, ta' protezzjoni u issa naħseb li nistaw navvanzaw permezz ta' din il-proposta u sabiex namlu eh, kontribut għal progress ta' dan il-proċess, namlu da' kollu li nistaw aħna minna ħatana u kontent li nara il-kollegi tana kolla kollom l-opportunità sabiex jiddiskutu il-problemi li huma jaraw li hemm fil-kuntest ġenerali ta' din id-direttiva. Jina nittama illi aħna ħankunu nistaw nizviluppaw dokument ta' ħidma bejn issa u l-11 ta' novembru dwar dan is-suġġett u għet nieħu ħafna li ħajkollna li għandi anzi jiena l-opportunità sabiex nattendi din il-laqa dan is-smieħ. Grazzi ħafna Andreas Schwab ta' tmexxija qawwija tiegħek dwar dan id-dossier mela. Ejja l-ewwel ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel preżentazzjoni u aħna ħajkollna l-ewwel prezentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni li ħat tiffoka b'mod speċjali fuq id-dokumenti li ntbatu lilna u naħat għal-Kummissjoni. Mbagħad ħajkonna perjodu żgħar dedikat għal mistoqsijiet, mbagħad aħna saqsejna il-Hans Schulter Nunka sabiex ikellimna dwar il-kontest legali u għanna 10 minuti mbagħad għal mistoqsijiet, mbagħad għandna partijiet interessati minn naħa tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u anka rappreżentanti tal-kumpaniji u negozji illi ħajn kun nistgħu nagħmlu diskussjoni wkoll u nixtieq nilqa' ukoll rappreżentant tal-affarijiet eh, tal-konsumatur. tal affarijiet tal konsumatur tal-gvern Zvediż fi Brussel u verat nħu gost li inti hija tawwek kun tama li nkun istantik l-opportunità sabiex titkellem illum. Tajab ħafna mela issa nistgħu eh, ngħaddu għal Sinjura Storage Kuċċan u qed nħu gost ħafna illi issa nistantik l-opportunità sabiex tkellimna u tintroduċi wkoll il-dokumenti li battilna. Grazzi ħafna sur President eżis membri onorevoli ta' dan il-Parlament. Aħna napprezzaw l-impen tal-Parlament, naħseb li dan ix-xogħol li tesal fuqtu, verament ħanħidu l-opportunità sabiex nispjegawkom il-proposta. Nixtieq ikunu nafu wkoll x'inhi l-pożizzjoni tagħkom tal-membri u anke tal-partijiet interessati. Għalina din il-proposta hija inizjattiva importanti ħafna l-inizjattiva ewlenija minħabba li aħna naħsbu li din id-direttiva meta tkun adottata tista' verament tagħti kontribut importanti għas-suq intern tħazzit il-kompetizzjoni tista' twassal ukoll għall-iktar għażla għall-konsumatur. U kif qal ir-rapporter fil-fatt aħna hemm bżonn li nsibu l-bilanċ tajjeb bej il- trattament tajjeb tal-konsumaturi kif ukoll trattament tajjeb tan-negozji. Jekk aħna nippruvaw memorizzazzjoni ta' ċertu drittijiet tal-konsumaturi prinċipali u s-servizzi eh, legali li jistgħu jibbenefikaw minn din l-armonizzazzjoni, aħna nistgħu permezz hekk nilqu dawn iż-żewġenijiet li għandna kemm semmejt. Jekk nista' nsemmi metafora jiena nista' ngħid li din il-proposta isa eh, gżira f'baħar armonizzat ta' regoli li mumiex ma tistax tifhimhom tajjeb. Aħna nafu li x-xogħol tagħna għadu għaddej, però l-suq intern jisu jista' jkun imqabbel ma' gżira. Il-kummissarju tiegħi wkoll qalet li aħna nkunu kemm jista' jkun flessibbli dwar il-kontenut fuq eh, ta' din il-proposta anke dwar il-livell ta' protezzjoni aħna nixtiequ li jkun hemm livell iktar ta' protezzjoni, però aħna ħanżommu f'moħħna li l-lan prinċipali tagħna huwa li aħna inneħħu t-tifrik eh, biex ngħidu hekk legali ta' dawn ir-regoli ta' protezzjoni li aħna naħsbu li qed iwaqfu lis-suq intern li jaħdem kif suppost. Il-Kummissjoni mhijiex lesta li tagħmel kompromessi fuq il-prinċipju li aħna jkollna set wieħed ta' regoli li japplika għal konsumaturi kollha u għal kumpaniji u negozji kollha. Issa li aħna smajna l-kritika kollha li kienet espressa dwar din il-proposta aħna nafu illi hemm ħafna ħafna nies li appoġġaw l-anijiet tagħna, però mhux kollha jifmu l-impatt potenzjali ekonomiku u l-benefiċċji ta' din il-proposta. Aħna fil-fatt wara li għamilna Eh, l-eserċizzju tal-evalwazzjoni tal-impatt, aħna provajna naraw xħajkun l-impatt soċjali u ekonomiku ta' din il-proposta, pero aħna ħdimna għabbażi tal-informazzjoni li kienet disponibli li ma kienieċ eh, informazzjoni kompleta f'kull każ kienem bosta oqsma fejn l-informazzjoni kienet bizzejet u aħna ħanipruvaw fil-fat nżidu eh, il-tarif tagħna f'dan il-qasam. Aħna suppost ukoll prezentaw fl-aħħar ta' din is-sena il-mod ta' kif il-konsumatur qiegħed eh, jirreġixxi f'każijiet li jkun hemm rimedji għal prodotti illi kunu difettużi. Aħna fl-ħar tas sena ħan prezentawkom studji li għamilna sabiex nifmu aħjar xini għal attitudni tal-konsumatur jipreferi li dan l-oġġett jissewa, jipreferi li jbidlu dan l-oġġett ġifri aħna. Għadna ma nafux eżattament xi tkun normalment l-attitudni u l-ħsieb tal-konsumatur. Naturalment il-konsumatur ukoll jista' l-opinjoni tagħhom. U kif inti inti kien hemm um, ħafna talbiet lilna sabiex ikunu jafu iktar xħajkun l-impatt ta' din il-proposta fuq il-Liġi Nazzjonali. U allura aħna deċidejna li batulkom din it-tabella ta' tqabbil u din it-tabella jekk jogħġobkom ikkonsidrawha bħala tabella li għada mhijiex finali ġifiri toqdu xtikkalkulaw għabbaż ta' din it-talba, riżultat mux ħajkulmkom sodisfaċenti, pero din it-tabella ma t kontroll sħiħ u għadu ma spiċċax, però aħna nafu li l-organizzazzjonijiet tan-negozji u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jistgħu jgħinuna sabiex aħna niffinalizzaw din it-tabella minħabba li sabiex aħna nkunu nafu aħjar x'ħajkun li pat fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali, aħna hemm bżonn li nifukaw aħjar fuq situazzjoni u nifmu situazzjoni kif inhi. Issa dwar il-proposta fija nifissa jena nixtieq insemmi li hemm tliet toqsma li qed jinkwetawna kemm lilna kif ukoll naħseb l-kom lilkom ukoll. L-ewwel net il-kamp ta' applikazzjoni l-iskop aħna naħsbu u nemnu li il-differenza bejn din il-proposta u il-liġi kontrattwali tista' tkun iċċarata u aħna qegħdin naħdmu magħkom flimkien mal-Kunsill ukoll sabiex e, niċċaraw dan il-punt, speċjalment dak li għandu x'jaqsam ir rimeti għal prodotti difettużi u aħna naħsbu illi dawn aħna nistgħu nilħuhom billi indaħlu dispożizzjoni fil-proposta li tista' tikkonferma illi armonizzazzjoni sħiħa tar rimedji li għandhom dispożizzjoni tagħhom il-konsumaturi hija miex ħat imponi preġudizzju għal rimedji li hemm diġa eżistenti fl-istati membri. Ġifieri l-armonizzazzjoni siħar li aħna nixtiequ nimplementaw hija miex affetwa il-drittijiet u rimedji metodi li diġa fl-istati membri. Il-Kummissarju Kuneva l-esta li tagħmel pass iktar il-qoddim sabiex it-tejjeb dan eh, il-qasam u żid id-drittijiet tal-konsumaturi f'dan il-qasam. Jina nafu kolli fil-Konsil dwar dawn iż-żewġ suġġetti aħna din niddiskutu u nesploraw il-possibilità dwar jekk huwiex possibbli li indaħlu fil-proposta id-dritt li inti eh, ma taċċettax. U anka nippruvaw naraw jekk hemm xi possibilità li jkollna eh, garanzija wkoll pas-sistema li għandhom fi Franza u fil-Belġju. It-tielet punt l-armonizzazzjoni sħiħa żgur li ħajkollha impatt fuq il-regoli nazzjonali li jitkellmu fuq il-kuntatti li mhumiex ġusti. L-istati membri ħajkollhom ibidlu il-lista tagħhom fuq eh, l-unfair contact terms. Din hija direttiva u allura naturalment l-istati membri ħajkollhom jibidlu eh, il-lista li għandhom, però din il-proposta mhijiex ħad biddel il-kazistika li hemm bħalissa u fl-istessin aħna maħniex ħanamlu imponu restrizzjoni fuq il-kompetenza sabiex jinvestigaw contract terms. Ġiviri aħna u koll ħanipruvaw eh, naraw li kunem din funzjoni regolatorja. Għalina dawn huma it-tlet suġġetti li hemm bżonn niċċarawhom l-ewwel wieħed l-iskop, it-tieni wieħed ir-relazzjoni mal- liġi kontratwali tal-pajis nazzjonali u anka ir-regoli nazzjonali ta' termini ta' kontrat li ma jkunux ġusti. Nixtieq nirringrazzjakom, aħna nistennew bil-ħerqa li konna nibdew din id-diskussjoni u aħna nafu wkoll li aħna fil-proċess leġislattiv fix-xogħol tagħna magħkom mal-Parlament żgur nistgħu ntejbu l-proposta tagħna. Grazzi. I think um, I made a note particularly in Grazzi, grazzi ħafna għal dik id-diskussjoni hekk dettaljata u tajtna l-ewwel ħaġa tanġibli f'ħafna inċertezzi li jeżistu. Ħadd minna ma jaf eżatt x'inhi dik il-ħaġa tangibbli u meta jekkux se jkun hemm ħafna uh, mod kif wieħed jista' jikseb daw l-affarijiet tangibli ma nittamaw li rnexxinna. Issa Sinjura Trappa Filidis, u mbagħad forsi hemm xi membri li jixtiequ jagħmlu domanda lill-Kummissjoni. Xi ħadd ieħor? Għatfadlinna ċans ħan nistenna ftit, ħan nieħu domandi kollha tal-membri flimkien imbagħad nistieden is senjura Testori biex twieġeb. Andres l ewel Grazzi ħafna l ewel net tal-preżentazzjoni ċara ħafna mill-Kummissjoni l għandi żewġ domandi l-ewwel waħda. Toħodna lura għal dak li kien jisu il-punt ta' tluq tagħna, il-bidu tagħna. Qegħdin nitkellmu dwar il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva, hemm indikazzjonijiet ċari li l-liġi nazzjonali dwar il-kontratti tal-konsumaturi għandha titħalla kif inhi u għalhekk dan ifisser li aħna mhux ser ikonna l-armonizzazzjoni u l-aqda tas-suq li konnet nistennu minn din id-direttiva. Forsi stajt it-tina 20 stat membru u tneħħi daw ixkil lill-kumpaniji kollha ikun xikun id-daqs. Dan huwa possibbli b'din id-direttiva l-ewwel nett irridu nħarsu lejn il-livell ta' armonizzazzjoni. Il-proposta tistabilixxi eh, lok għal eh, implementazzjoni sħiħa bl-ebda eċezzjoni Permezz tal-armonizzazzjoni sħiħa, il-mira hija l-implementazzjoni ta' limiti aktar baxxi fil-garanziji, per eżempju, sabiex wieħed ikun jista' jkollu l-possibilità li nimplementaw afas komuni leġislattiv ikun xikun il-pajjiż li ġejjin minnu l-konsumaturi. B'dan ir-regolament, il-ħarsin tal-konsumatur qed jiġi imxekkel Dan għaliex ħajkun hemm perjodu ta' sentejn ta' garanzija u dan jinkludi l-prodotti kollha u għalhekk ħajkun hemm fosma differenti qed innaqsu l-perjodu ta' garanzija l konsumaturi Hemm numru numri kbar ta' prodotti bħal pereżempju il-prodotti tal-elettrodomestiċi u oħrajn nistgħu nsemmu għalhekk dan ir-regolament aħna qegħdin noħolqu sistema ġdida ta' garanziji li tmur lil mill-perjodu ta' sentejn. Per eżempju, Eh, appliance garanzija ta' ħames snin issa ikun possibbli li ikollok perjodu itwal għal garanzija. Dan għalhekk ma jibqax applikabbli meta mqabbel ma dak li kien applikabbli fl-modi. Meta nżommu dan f'moħħna u nqisuh irridu noqogħdu attenti il-President jinterrompi il-kellim. Qed tagħmel ħafna domandi l kummissjoni iżda nipprezza kieku turi x'inhi l-pożizzjoni personali tiegħek. Din għalina hija kwistjoni importanti ħafna, rridu ntejbu l-qafas eżistenti iżda rridu morru id-fit bil-ħarsin għal-konsumaturi u mhux biss għal-negozju. u għal-wedit tagħna. Il-Kummissjoni għandha din ir-rieda għandha dan f'moħħa jew inkella tipprova saħħaħ il-possibilitajiet għall-intreprizi u għall-kumpaniji. Għaliex m'hemm sforz minn naħa tal-Kummissjoni sabiex tnaqqas il-prezzijiet u l-piżijiet kollha kemm huma. Grazzi. Signora Turunen, grazzi ħafna, Sur President Grazzi għall-Kummissjoni ta' dik il-preżentazzjoni. Bla dubju aħna rridu l-aħjar għall-konsumaturi Ewropej. Għandi tliet domandi. L-ewwel nett. Jiena naħseb li hija diffiċli ħafna li naraw kif il-konsumaturi Ewropej ħaj gwadanjaw ħafna mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi qegħdin jippuntaw subajhom lejn passi tal-imoddi u mhux min-naħa ta' pajjiżi Danimarka biss iżda mill-Ewropa kollha. Tieni punt, l-analiżi dettaljata interament inta tinna ma nitrux fid-dettall iżda x'inhi l-iskadenza meta taħsbu li lestu fl-aħħar mill-aħħar. Nassumi li l-punt ta' tluq tagħkom huwa li l-gvernijiet nazzjonali jkunu lesti, iżda minix ċerta. Jiena nsib li jien naħseb li dawn il-punti fl-abbozz mhumiex korretti. It-tieni jiena naqbel ma' Sur Schwab meta jgħid li rrid jara r-rabta ma' regoli nazzjonali. Jien kont kemm xejn mistaġba ma' dak li qed għal dak li qed għax inti trid armonizzazzjoni kompleta, naħseb li hemm kontradizzjoni hemmhekk għalhekk nixtieq nistaqsik sabiex tiftaħ dialogu miftuħ fejn ma ninjorawx l-ebda possibilità li konna qoddimna. Irridu niksbu l-aqwa riżultat possibbli jekk ikunx ikun jekk ikunx kompromess jew le. Issa nagħtiħin is-Sinjura Testori għal dawk it-tliet domandi u mbagħad is-Sinjura Weiler għat-tieni round u għandi posti ħor allokat għal xi membru ieħor li jixtieq jitkellem. Nara ir-round mela u issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Testora l-ewwel tliet punti. Grazzi ħafna sur President. Jekk ma importax nixtieq nagħti tweġiba ġenerali mbagħad nistaqsi lill kollegi il-kollega tiegħi li segwa l-segwitu tal-Istati Membri u kellu x'jaqsam direttament magħhom fit-taħdidiet. Din il-kwistjoni li semmet dal-aħħar hija karba għall armonizzazzjoni sħiħa iżda fl-istess ħin mhux ħa missu fuq il-liġi nazzjonali tal-kontratti. Jiena naħseb li dan huwa punt li m'għandux jippermettina li nikkritikaw il-proposta. Dan għaliex anke jekk narmonizzaw ċertu partijiet ta' drittijiet tal-konsumatur, u tal-obligi tan-negozju, aħna xorta waħda qegħdin noħolqu żona ta' ċertezza legali li ħat ispruna l-kummerċ fiħdan stat membru partikolari. Fi żmien fi qegħdin kriżi ekonomika rridu noħolqu aktar suq intern effettiv. U dan nistgħu nagħmluh biss b'ċertezza legali għal negozji biex bekk niftħu is-suq li jkun ta' benefiċċju għall konsumaturi il-kollega tiegħi se ħares lej l-aspett legali bejn ir-relazzjonijiet tal-proposta tagħna u tal-liġi nazzjonali tal-kontratti. Fl-aħħar mill-aħħar rridu l-armonizzazzjoni sħiħa jew le aħna għamilna din il-proposta u dak iż-żmien għamilna għażla li rridu armonizzazzjoni sħiħa għar-raġuni li qed qabel. Għax fl aħħar mill-aħħar huwa li ħajkonna beneficju eh, għal suq intern. Il-konsumaturi xorta għandhom il-limiti fit transazzjonijiet li morru lilin mill-frontieri. Fil-rigward il-lista sewda u l-lista griża li semmejtu, jiena ġej jiena ġej minn qasam, ġejja minn qasam li huwa jaqa' taħt entità leġislattiva, sigurtà tal-ikel, u dejjem nkunu nridu s-seta li nżidu xi affarijiet. Aħna naraw numru ta' prattiki li huma magħrufin iżda neħtieġu l-esperjenza sabiex nkunu nistgħu nagħmlu xi modifiki. U bħalma tafu il-proċedura ta' kod-deċiżjoni kemm darba hija impossibbli fuq il-kisbiet sostanzjali li ħajkollhom il-konsumaturi jiena bħalmet jekk joġobkom teħdux il-proposta tagħna bħala l-bażi li toddu l-kisbiet x'inhuma. L-iskeda mhijiex kompleta u għalhekk rridu għarfin aħjar iżda xorta waħda nħossu li kellna xi kisbiet importanti. Il-kollega tiegħi jagħtikom tweġiba aktar mill-punt di vista legali fuq il-punti li intom qajjimtu. Grazzi, l-ewwel nixtieq nirringrazzja lis sinjura Testori meta wieġbet il-żewġ punti li semma r-rapporter u nkompli nagħmel punti komplementari magħha. Fur rigward il klawzola tal-Stati membri u xikun valur miżjud tal-proposta. L-intenzjoni ma kienieċ li missu il-regoli tal-regoli nazzjonali tal-kontratti. Il-mod kif nistaw dan huwa mod kif nistaw ntejbu il-dispożizzjoni u ovvjament rridu naraw relazzjoni mal-ermedi għal prodotti difettużi. Irridu naraw kif il-beħ tal-konsumaturi għandhom x'jaqsmu u kif ħajġu applikati mal-regoli nazzjonali tal-kontratti tal-Istati membri. Hemm ftit eċċezzjonijiet iżda hemm żewġ sitwazzjonijiet ta' armedi. Hemm dawk il-stati membri li huma aktar Eh, leste li daħlu dawn l-irmedju hemm dawk li mhumiex. Dak li għandna bżonn huwa li nifmu x'inhi l-intenzjoni, l-intenzjoni kienet li ntejbu s-sistemi ta' medju billi ma missux il-sistemi tal-kontratti ġenerali. Bħalma qalet il-Sinjora Testori, aħna rridu nimxu ktar il-qoddim u dan rajni ħanke fil-Kunsil biex nkunu nistaw ntejbu u narmonizzaw il-sistema f'dak li għandu xieqsam mal-prodotti difettużi. Jekk din il-ħerqa tkompli tiġi murija fil-Kunsil da ħajwasal l-aktar drittijiet għal konsumaturi, għal sistemi tar medju, għal kumpens u bekk ikunu nistaw niksbu armonizzazzjoni għal modi ta' appell għal konsumaturi stess. Dejjem fil-rigward il-prodotti difettużi. It-tieni punt li għamel il-rapporter huwa bej huwa dwar ir-rabta bejn il-lista sowda u l-lista griża u t-test ta' inġustizzja kif ukoll il-valur miżjud tal-komitoloġija. Il-valur miżjud tal-komitoloġija huwa li fil-ġejjieni nkunu nistgħu malar kien jista' jkun naffrontaw fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea prattiċi ġodda li huma inġusti u klawżoli inġusti. Biex bekk bil-proċedura ta' komitoloġija nkunu nistgħu nimmodifikaw u nżidu mal-listi sowet sowda jew griża. Fil-lista griża mhumiex mhijiex lista li fija kollox, li fija l-każijiet kollha ta' nuqqas ta' ġustizzja, dan għaliex il- prinċipju ta' prattika inġusta hija inkluża stess. Ġifiri, jekk eh, ikun hemm każ li ma jkunx miżjud fil-lista sowda jew lista griża, din xorta waħda tista' taqa taħt it-test taħt il-klawżola ġenerali ta' inġustizzja. Bekk konna xaġa simili bejn ir-relazzjoni tal-direttiva tal-prattiki kummerċali u tal direttiva eh, tal-prattiċi inġusti. Fir rigward il-prattiċi kummerċali tan negozji irridu nżommu f'moħħna li d-direttiva hija indirizzata lejn l-Istati membri u għalhekk id-direttiva ma' ma tajċ li l-negozji jridu jmorru li l-in mir-rekwiziti ta' direttiva biex joħolqu kondizzjonijiet aħjar għal konsumaturi. Le l-kontrarju, l-direttiva tħeġġeġ biex il-negozji jkomplu jimxu l-qoddim, jimxu iktar li in u jaraw il-konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħhom. X'se jibbenefikaw il-konsumaturi apparti l-iskeda li għandna qoddimna? Nemmen li huwa dejjem importanti li nżommu f'moħħna li il-regolament Rom wieħed ħajidħol fis-seħħ sena d-dieħla, fil-bidu ta' sena d-dieħla, u kumpanija lek li titbih fis-27 stat membru ikollha mbagħad toqgħod għal-regoli differenti f'kull stat membru. U dan ikun ir-riżultat jekk ma nagħmlu xejn, jiġifieri konna fragmentalizzazzjoni. Grazzi tassew, kif kontet nejt għanna tlet kellima li stiqu jitkelmu, kħiġobkom nistaqsikom titkelmu fil-qosor. Is-sur l-aħna l-ewel. ser ikun fil-qosor. Ser nitkellem dwar kontratti, dwar liġi kontrattuali nazzjonali. Nishti illi Inkun naf kif inti tara l-konsistenza f'dak li għandu x'jaqsam il-qafas ta' referenza. Is-sinjura l-onorevoli li tkellmet qalet li diffiċli jkun armonizzazzjoni sħiħa. Għalek xin il-qada emmek, ma nafx fimċ tajjeb. Hemm xi spazju għal manuvra minn l istati membru u jekk hemm fejn. Hija dan l-ispazju, Sinjura Vajler. Ivan kajjen laqatni dak il-fatt. Ftit ilu qabel l-elezzjonijiet Aħna rajna l-prattiki kummerċali mhux ġusti u rajna eh, jekk il-liġi dwar dan ġiet implementata, issa kont qed naħseb x'ngħidu dwar il-direttiva l-ġdida. Din se tkopri dik qadima, ser ikun hemm xi kontradizzjoni hawnhekk. Jista' jkun illi aħna jien nixtieq ngħid li aħna l-kol u li kon armonizzazzjoni sħiħa, da forsi għadu minni wis. U l-proposta għada ma infasla bizzejiet. Għanna bżon diskutu aktar dwar dan Għalix il-proposta ta' kom tridu li mhux lilna iżda lill-NGOs il-laqdiet tal-konsumaturi. Ovvjament dawk il-vantaġġi u huma tajbin iżda mhumiex biżejjed. U dawn laqas se jkunu eh, vantaġġi daqshekk kbar. Aħna għadin nitkelmu li nqarbu lejn l-standard ta' Danimarka, għadin niprofaw nġibu l-Litwanja fuq l-istess livell ta' Danimarka, dan huwa għan tajjeb ħafna, iżda forsi jistaj iddu 20 sena biex niksbuħ. Issa l-aħħar mistoqsija. Nant l-għura nervoli Arias, grazzi, surċer. Illum ma smajċeja dni dwar Il-drittijiet tal-konsumaturi eh, f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-internet nixtieq nistaqsik din id-direttiva u jser indirizza xi tip ta' regolamenti, regolamentazzjoni għall-internet. Jien naħseb il-konsum tal-internet u l-konsumaturi fuq l-internet huwa suq importanti għall-Ewropa u dawn il-konsumaturi tkollhom l-istess garanziji meta huma jixtru l-affarijiet jew ma' voluti f'konsum bħala konsumaturi normali propost oħra għal komitat. Forsi ikun aħjar illi konna xi tip ta' timbru ta' garanzija għal konsumaturi. jiġifieri li l-utenti ser ikollhom l-istess tip ta' drittijiet fl-Ewropa jekk kif ser ikollhom dawk tal-internet. Issa s-Sinjura Testori. Grazzi, l-ewwel nixtieq nirrispondi s-Sinjura Rajte dwar it-ħassib tal-konsumaturi. Kifet aħna nifmu illi hemm tħassib li wieħed jista' jifmu tal-konsumaturi dwar ċerti dispożizzjonijiet ta' direttiva. Kifet jien il-Kummissjoni tiegħi hija miftuħa għal diskussjoni. Aħna miftuħin għal diskussjoni, miftuħin li nisimgħu it-talbit tagħkom l-iktar dwar din id-dispożizzjoni biex niksbu l-aqwa livell ta' ħarsien l-aktar dwar il-perjodu ta' garanzija u l-ordni ta' remedji li aħna ser nistudjawa fid-dettal biex nifmuħja l-attitudni tal-konsumatur. Għalek, jina naħseb li aħna realizzajna li hemm affarijiet iridu jiġu ċarati u affarijiet fejn aħna nistgħu naġixxu aktar. Aħna nsabu ħerqana diskussjoni magħkom f'dan il-kumitat biex nagħmlu dan it-titjib dwar il-marġni ta' manuvra l-istati membri u l-konnessjoni mal-e-commerce jina nishti il-kollega tiegħi jirrispondi. Grazzi. Nishti nibda bl-aħħar mistoqsija. L-intenzjoni tal-proposta huwa marbut mal-kontrat b'distanza li inkludi l-kontratti fuq l-internet, ġifir konsumaturi kollha eh, fuq l-internet u ma soġġetti għal dispożizzjonijiet. Ġifir meta konsumatur jistri xi ħaġa eh, minn distanza mill-bot jew fuq l-internet huwa protett minn din il-liġi. Huwa jibbenefika benefika minn informazzjoni prekontratwali aħjar u anke dritt illi jirtira fi żmien ta' 14 il-ġurnata jekk pereżempju ma joġbux il-prodott. Issa il-punti ta' sul-leħner dwar il-Common Framework Reference. Aħna ippruvajna naqdu dawn il-żewġ proġetti eh, Aħna għadnijom fl-imkien. Jiena kont president ta' bosta workshops fil-riċerka fil tal-Common Framework Reference. Undunajna illi u ma kien jitħlu sew f'din il-direttiva il fil-proposta. Il-proposta mux dejjem tirrifletti dawk il-li sabu riċerkaturi. Aħna fil-Kommissjoni għanna referenza akademika u sejra tkun importanti illi nizguraw li l-verżjoni ħarija tad-direttiva tkun koerenti mal-verżjoni ħarija tal-Common Framework Reference. Ġifieri ser ikun hemm xi rabtiet bejn iż-żewġ proġetti. Aħna ser niżguraw il-koerenza taż-żewġ proġetti. Xi kondizzjonijiet huma eh, jaqgħu taħt il-kompitu nazzjonali. Ġifiri, metin tistaqsej dwar armonizzazzjoni sħiħa din hija kompetenza nazzjonali, din mhix kodiċi Ewropea wara kollox. Ġifiri huwa taħt il-kompitu tal-leġislatur nazzjonali li jiżgura l-dispożizzjonijiet tad-direttiva armonizzati e, jiġu adattati għal-liġi ċivili nazzjonali, per eżempju. Aħna nirregolaw id-drittijiet u d-dmirijiet ta' partijiet meta dawn jirtiraw mill-kuntratt iżda ma ngħidux ser jiġri jekk il-konsumatur ma jirritornax il-prodott lura fil-ħin lill-kummerċant jew inkella ma ngħidux x'jiġri jekk il-kummerċant ma jagħtix il-flus lura lill konsumatur Ġifieri dawn il-kwistjonijiet irridu jiġu regolati fuq livell nazzjonali għax inkella direttiva ser tkun mid-darba etwal jekk il-konsumatur isofri dannu għal eserċifi prodott defettus, l-istat membru jrid jiprovdi dritt eh, ta' kumpens għad dannu. Dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu regolati fuq livell nazzjonali. U għalek aħna għazzinna li konna direttiva flok regolament, għalix ser ikun aktar faċli li l-leġislatur nazzjonali jinkorpora dawn fil-kodiċi ċivili tagħhom jekk huma għandhom. Unbat il-konnessjoni ma' direttiva dwar prattiki kummerċjali mhux ġusti. Dan il-punt għamlitu s-Sinjura Vajler. Din hija xi ħaġa li aħna provajna inwiġbuha fin-nota li hemm fil-tabella komparativa. Din id-direttiva mhix biċċa ta' leġizlazzjoni ta' liġi kontratwali imma hija biċċa ta' leġiżlazzjoni relatata mal-marketing. Hija tipproteġi l-interessi tal-konsumatur U id-direttiva ma tipproteġix l konsumatur bħala persuni kontratwali individwali. Hawnhekk li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nibnu ftit e, fuq id-direttiva tal-prattiċi kummerċjali inġusti. Għaliex dik id-direttiva ma tagħtix drittijiet individwali lil konsumaturi. Aħna nemnu wkoll illi rekwiziti fil- komunikazzjoni kummerċali huma simili wkoll allura din tista' toħloq ċirku għaliex xi kummerċant li huwa konformi ma' direttiva, per eżempju huwa jistiden lill konsumatur biex jistri u wkoll ikun konformi ma' direttiva tal-drittijiet tal-konsumatur. U dan it jaraw l-interess tal-ċittadin bħala persuna kontratwali, grazzi. Nixtieq nirringrazzja żewġ rappreżentanti tagħna tal-Kummissjoni. Ser ikun hemm opportunità għal mistoqsijiet ġenerali aktar tard. Grazzi tad-dokumenti, tas-suġġerimenti tagħkom. U issa nixtieq ngħid ukoll li dawn id-dokumenti huma aċċessibbli għall pubbliku. Issa il-punt li jmiss Intervent li jmiss segwit minn mistoqsijiet. Nitkellmu dwar il-kontest legali u l-kwistjoni ta' interazzjoni bej liġi Ewropea u s-sistemi eh, legali nazzjonali. Naħseb li huwa importanti illi ikonna moħ hawnhekk eh, legali biex jgħina nitrattaw din il-kwistjoni għaw il-professur mill-Università ta' Osnobuk li ser jgħina faċar minuti biex nifmu din il-kwistjoni. Mbagħad ser ikun segwit, l-interventi għaw ser ikun segwit minn mistoqsijiet. Thank you, Chairman. So do I hope. Grazzi, Sur President. Sinjuri, kif il-kol tafu din il-proposta għad direttiva ġiet kritikata minn speċjalisti legali għanna diversi pozizjonijiet marbuta maħħa, hemm kritika devastanti, kien hemm ħafna opinjonijiet L ġew espressi kien hemm tliet eh, opinjonijiet waħda hija teknoloġija legali, it-tieni hija illi direttiva mhijiex ċara. Mem mhux ċar x'tip ta' effetti negattivi jista' jkollha li lin mill-qasam partikolari tagħha, li lin mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Mbagħad insibu wkoll il-mistoqsija marbuta ma eh, li ma livell ta' protezzjoni hemm mal-konsumaturi. Jiena iżda minix se kritiku fil-konfront ta' din il-proposta. Jiena nixtieq ngħid illi xi ħaġa nistgħu nagħmlu biha. Iżda xi ftit inqas ottimista mir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Huwa importanti li għal darbohra narġgħu ngħidu illi aħna diġa eżaminajna għaliex hemm bżonn taħtieġ għal direttiva bħal din. Rajna lejn direttivi oħrajn li nġabru flimkien u mbagħad eh, eh, ġew emendati u implementati mill-istati membri. L-istampa ġenerali li ħadna hija aktar drammatika milli ħsibna li ser tkun. Huwa kważi impossibbli illi wieħed ikollu e-shop fl-Ewropa b'mod legali. U dan wara 20 sena ta' leġislazzjoni ta' suq intern minnaħa tal-Kummissjoni. Din hija għada pjuttost eh, gravi u xi ħaġa rdu nagħmlu dwarha. dan huwa pass il qudiem din il-proposta direttiva, ovvjament, iżda rridu naraw minn perspettivi oħra wkoll. Issa dwar il-problema innifisa. L-ewwel ħaġa. Hemm xi eh, oqsma fejn hemm nuqqas ta' ċarezza, kunċetti, sentenzi minnaħa tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li jirreferu għal konsum banijiet differenti per eżempju xiri ta' karozza mistrija għal għannijiet privati u għannijiet kummerċali. Illi ma tip ta' liġi tiġi applikata unek. Din tista' twassal għal dannu fil-konfront tal-konsumaturi. Hemm differenzi kbar bil-mod kif din il-problema tiġi trattata f'diversi ordnijiet legali tal-Istati membri differenti tal-Unjoni Ewropea jiena eh, rajta nara li din hija suġġett li aħjar inħalluha f'idejn il-leġislaturi nazzjonali. Iżda aħjar nagħmlu xi ħaġa dwarha. Issa dwar kwistjoni illi naraw minnu valut fil-kompetizzjoni bost attivitajiet illi mandomx lan ta' profit organizzazzjonijiet, taqdiet, passatempi. Irridu naraw hekk dawn it-tip ta' nies li qed jagħmlu din it-tip ta' attività u mhix imħarsa hawnhekk. Għaliex dawn mhux jagħmlu dak li spiss jagħmlu n-nies jiġifieri li ħarsu lejn eh, regoli assurdi hawnhekk u jikkritikawhom. Meta konġej hawnhekk jiena rajt illi kelli opportunità li nixtri Kelli opportunità li nixtri buzzi tal-arja. Iżda indunajt illi biex nixtri din jiena kelli bżon nimla formula. Issa qegħdin naraw illi l-ħarsin tal-konsumaturi hija dejjem jiddajjef kif issemma hawnhekk f'din id-diskussjoni politika. Em, vera ftit punti fejn nistaw insibu dan it-tip ta' din it-tip ta' djufija. Uħut relatati ma' timelines, ma' dati ta' skadenza tal-xiri li jisir, tal-akwisti. Fil-Germania hemm problema fejn si akwisti minn negozji, minn ħata negozji jistgħu jiġu koperti mill-liġi tal-konsumatur fil-Ġermanja, mxan noqgħod nidħol fil dettall dwar din. Jiena għandi fiduċa sħiħa fil-proċess ta', negozjati l-issa ser ikun hemm biex niranġaw dawn id-djufijiet. Iżda l-problemi l-aktar serji minn punt di vista legali u għadak tal-effetti illi jista' jkun hemm effetti negattivi. Per eżempju, il-limiti tal- tal-ħin, tad-data, per eżempju, sa' kemm huma validi ċertu drittijiet, per eżempju fir-Renju Unit, hemm limitu ta' sitt snin għall-akwist ta' prodotti tal-konsumatur, ħames snin fl-Iskozja. Iżda fl-Ingilterra huwa biss sentej. Jekk xi ħadd jistri xi ħaġa għal tal-konsumatur. Hawnhekk hawn xi ħaġa sejra smerċ. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi il-koll nkunu fuq l-istess livell. L-istati membri u jagħmlu xi ħaġa dwar dan għaliex din hija kontradittorja u rridu neħilsu minna. Naħseb li għamilna xi ħaġa simili fl-industrija tal-bini tal-kostruzzjoni. U jekk inħarsu di lejdin minn punt di vista Ewropew forsi tidher bħala ċaġa tajba, iżda minn punt di vista nazzjonali jisu qed nħarsu lejn dar illi mbidlet b'mod loġiku kif għandu jkun meta mqabla ma xi ħadd illi qed jibni dar ta' taħt fuq mingħajr ma jagħti każ il-pjan il, il, ta' dar li huwa kollu. Mela, nina nishtiq nejt, nistaw namlu b'din id-direttiva nifisa. Jina naħseb illi taħt artiklu erba' ma nafx nistaw x'niranġaw il-problemi kollha li hemm hemmhekk mal-bqija tad dinja ridu narawhom artiklu wara artiklu, in-non paper li rajna fija serjes sħiħa. Ta' tentattiv biex nibdew namlu xi ħaġa. Ma nafx jekk l-qorti tal-ġustizzja u xħatara b'dan il-mod. Irridu naħsbu dwar hekk għandix bżonn taf xi ftit aktar flessibilità, xi klawżola ta' armonizzazzjoni sħiħa. Xi eh, seta tal-istati membri xi ħaġa marbuta mal-liġi ambjentali nistgħu nagħmlu xi ħaġa hekk l-aħħar punt tiegħi huwa li jidher din id-direttiva mhux eh, se timxi daqsek il-qudiem daqskemm jixtiequ ċertu nies. Forsi ser tkun aħjar minn xi direttivi iżda ser ikun diffiċli li wieħed iwaqqaf e u jkun eh, ikollu ġestjoni tajba ta' dan l ishop għalix eh, l-istati membri mandomx il-libertà jelsa ta' liġi kontratwali. L-aħħar mistoqsija hija Ija mistoqsija politika. L-autoritajiet iridu ikomplu jitkellmu dwar armonizzazzjoni sħiħa? Jina naħseb li din tista' tkun ir-risposta l-armonizzazzjoni sħiħa jew armonizzazzjoni ban partikolari. Jina naħseb il-Kummissjoni ma mlitx eh, l-almu tagħha hawnhekk se tagħmel iktar. U l-kwistjoni hija jekk aħna nistgħux qatt niksbu armonizzazzjoni sħiħa fil-programm ta' Stokkolma il-Komissjoni tista' taħdem eh, bodda addizzjonali taħt dak il-programm ta' Stokkolma din hija xi ħaġa aktar qrib lejn is-suq ser tagħti lill-konsumatur aktar libertà u anke lill-istati membri kollha. Forsi nistgħu nużaw xi blue button biex dan jiġi implementat. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Professur Xuldanoka. U jina kontet niktab ħafna punti meta inti tkellimt minħabba li kienem ħafna ħafna punti interessanti dwar teknoloġija legali. Jiena bħala engineer ma nafx jekk konċ eh, kwalifikat sabiex nifhem il-lat teknoloġiku biex ngħidlek, però forsi kollegi l-oħrajn jistgħu jgħinuni sanna kwarta dedikata għal-mistoqsijiet jew forsi sabiex titkellmu fuq xi punti. Ma nafx hekk hemm eh, xi kollegi li huma kuraġġużi biżejjed li jixtiequ jistaqsu xi mistoqsijiet lill professur għandna Sinjura Gebhardt li hija kuraġġuża bħas-soltu li tibda hija l-inkwiżizzjoni biex ngħidu hekk tal-professur. Le, sa President, ma rridx nagħmel inkwiżizzjoni, tox tinkwieta. Jiena sempliċement xtaqt nipprova nifhem dak illi aħna namlu nagħmlu l leġislaturi u nippruvaw illi aħna infasla xi ħaġa minn din l-informazzjoni kollha li qed nisimgħu f'din istituta ta' smih. xtaqt eh, insaqsi inti qed bħala t-tielet punt tiegħek fil-fatt illi tkellimt fuq il-livell u naħseb li dan huwa l-iktar punt importanti bħala leġislatur minħabba li dan jista' joffri benefiċċji kbir għall konsumatur u din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. Ġifieri jekk aħna u ħammorru għal armonizzazzjoni sieħa jew kellha parzjali. Inti semmejt is-setturi differenti, semmejt ukoll l-iskadenza tal-ħin u dan il-perjodu tal-limitu u anka kemm din proposta tista' tkun applikati tajjeb fir-realtà u dan kollha għandhom x'jaqsmu l-protezzjoni tal-konsumatur u għalhekk jiena nixtieq insaqsik din il-mistoqsija minħabba li fimt eżattament x'taħseb li ħajkunu is-side effects u xi tfisser eżattament meta tgħid side effects x'ħajkunu dawn l-effetti. U anka meta semmejt il-Kummissjoni Ewropea li jew kienet attiva żejjed jew mamliġ biżejjed. U forsi dwar dan il-punt nixtieq li tina inti daqsxejn iktar informazzjoni dwar is-side effects minħabba li mhix ċerta jekk fimx eżattament il-punt li inti għamilt. Ningrazzjak. Rapporter ukoll ixtieq jistaqs mistoqsija jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, ningrazzjak ħafna wkoll Sur Professur. Verament kienet prezentazzjoni interessanti. Però nixtieq insaqsik x'taħseb li huma l-vantaġġi li huma rappreżentati f'din il-proposta tal-Kummissjoni, speċjalment dak għandu xi qasam kontratti ġenerali, forsi dawn mhumiex koperti biżejjed u hemm elementi ieħor li nixtieq nitkellem dwaru. u jiena xtaqt inkun naf jekk din hijiex proposta ormentizzata bissieħ dak mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur u bażikament jiena xtaqt il-insaqsi u nkompli palma qalet is-Sinjura Gebhardt għal iktar kjarifika minna naħa tiegħek. U anka dwar ir-restrizzjonijiet għal drittijiet tal-konsumaturi inti xi tfisser xi fisser eżatt meta t-tejtek dwar qed semmi dawn ir-restrizzjonijiet jew limitazzjonijiet jew xkiel li semmejt forsi tista' tina xejn ta' eżempju sabiex inkunu nifhmu aħjar xi tfisser biha. Ringrazzjak. Sir Lejman, grazzi ħafna il-kollegi wkoll konfermaw il-ħsibijiet tiegħi illi jiena kelli l-aħħar darba. Issa anka dan il-punt illi inti għamilt jiena naħseb illi wieħed irrid jara dan il-punt tal-armonizzazzjoni, wieħed irid jara li ma punti ħassir armonizzazzjoni dwarhom. Hemm ċertu kwistjonijiet illi wieħed jipprova jinkorpora moħrajn li le U t-tini punt tiegħi jgħid nara lat politiku l-istati membri ħajamlu da kollu jistaw sabiex u ma ma jkollhom iċedu xejn minn dak li diġà jiggarantixxu. U nafu li jistaw naslu f'riżultat f'sitwazzjoni li wieħed dak li għandix jaqsam garanziji, per eżempju, jkollna eh, limitazzjoni limitazzjonijiet ta' sħin minimi, però aħna xorta għadda nipermettu li kunem periodi ta' żmien itwal, ġifiri aħna niprojbixxu illi ikonna din is-sitwazzjoni ta' skadenzi differenti, u allura ħajkonna daqsxejn ta' problemi naħseb hawnhekk. Ringrazzjak. Sur Arias, tista' titkellem sakemm sakemm ħassaqs mistoqsija qasira, kieġbok. Grazzi ħafna sur President, jgħan t-kena fil qosser ħafna jina sempliciment xtaqt nir-ingrazzja l-professur tal-li għatjatina l-opportunità sabiex nirreferi għal punt li semma ktar kmini. Dwar il-konsumaturi li jixtru jew ibiħu fuq l-internet li mi jixtru fuq l-internet u ma jkunux protetti bisħieħ. U dan il-fattur huwa xi ħaġa li jrid jittieħed inkonsiderazzjoni. Anke f'dak li għandu x'jaqsam it-tweġiba li tas il-Kummissjoni jiena naħseb li fid-direttiva m'hemm l-ebda referenza espliċita għas-suq fuq l-internet u lanqas ma hemm referenza għal dak li għandu x'jaqsam mal-garanziji u irtirar minn kontratti, jina naħseb li forsi dwar is-suq tal-inter tista' nistgħu noħolqu standard li jista' japplika hawnhekk. Iva, ġifiri, jekk fim sew jiena naħseb li dispożizzjoni tal-beħa japplikaw għal prodotti li jixtraw fuq l-internet u inti kontet li ħajkun impossibli, sur professur, li inti fil-fat tmexxi e-shop b'mod legali, iżda di ma nafx hekk għall-isvantaġġ tal-kumpaniji jew nkella l-isvantaġġ tal-konsumaturi jew nkella forsi xtaqtejt li dawn kienu għadin b b'mod illegali u qatt ma saret prosekuzzjoni kontrihom ma fimx sew. Grazzi ħafna. Issa nikirġbok nistantik l-opportunità sabiex twieġeb il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet li saqsejtni nittama li jena ħadd punti u żammejthom kollha ħadd nota tal-mistoqsijiet kollha. Jiena naħseb li l-problema tal-konformità tal-ħanut fuq l-internet hija problema ta' dak li qed joffri l-prodott minħabba illi hemm ħafna stati membri illi għandna liġi tal-konsumaturi li hija implementata kif suppost, però nafu illi din hija problema pjuttost urġenti u qed nara wkoll illi hemm min għandu esperjenzi, allura jien mhux ħanqgħod nirreferi għall-esperjenzi e, untikom eżempju. Iva, hemm ħafna ukoll diġà protezzjoni tajba u naħseb illi wieħed jista' ukoll jara il-leġistratur ikun qed jistabilixxi din din is-sil biex ngħidu hekk illi jista' jippermetti li l-ħwienet tkun jista' jiddistribwixxi jiddistribwixxi l-prodotti b'mod iktar faċli. Aħna nafu li jista' jkollna din jista' jkollna dan it-tip ta' siġġel biex ngħidu hekk li tista' tħeġġeġ il-konsumaturi u anka s saxħa ħessu suq internu naħseb li din tkun xi ħaġa u tkun prova viżibbli tal-fatt li għana din nippruvaw intejbu dawn l-aspetti. Issa smajna wkoll li hemm l-idea tal-livelli li tal-limiti minimi u tal-perjodi ta' żmien tal-limitu itwal U din ukoll nista' nwieġeb kol is-Sinjura Gebhardt fl-istess jien trid ikollok din il checklist ħafna l-affarijiet li għandhom isiru, inti tkun trid eh, tagħti attenzjoni partikolari għal dawn dawn il-punti. Anzi, skużaj, skużawni nsejt nrespondi mistoqsija li kien saqsa s-surarja, s-ġbiri jek inti kollok dawn il-modalitajiet differenti, dan jiddependi fuq eh, il-pajis li jgħat jibat il-prodott u l pajis li jgħat jirċevuhom. Naturalment, kif nistaw naraw, l-affarijiet rridu naraw kif ħa nisimplifikawhom, għax dinja hija proċedura komplikata, nista' nerġa' mullura s-sal mistoqsija illi sassew qabel ġviri għalfejn li commerce mawx mhuwiex kopert permezz din il-proposta u din kienet eh, kwistjoni fil-fatt li diġà weġibna għalija minħabba li għandna dritt tal-koeżjoni u dan ikun livell wieħed u mbagħad nafu li dinja l-iktar liġi flessibbli li tkun liktar waħda tkun tista' tkun applikata tajjeb, però naħseb li dan huwa wieħed mill-iktar punti b'saħħithom fil-proposta tad direttiva u issa jekk nerġgħu ngħaddu lura għall-mistoqsija tar-rapporter u anke għall mistoqsija ta' Sinjura Gebhardt. Nkun nafu illi nistgħu naraw fil-fatt kemm huwa importanti dan kollu għall protezzjoni tal-konsumatur. Jiena naħseb li dan huwa ċar dak li għandu x'jaqsam l-iskadenzi dan kollu li jittieħed in konsiderazzjoni speċjalment in-numru ta' punti differenti fejn jista' jkun hemm nuqqas ta' eh, fid-drittijiet tal-konsumaturi f'dan il-lat aħna rridu fil-fatt natu ħarsa lejn dawn l-affarijiet Ir-reqqa jista' jkun li fċertu pajjiżi konna perjodu ta' sentej, pajjiżi oħra perjodu ta' ħames snin, u mhuwiex daqshekk importanti din id-differenza minħabba li il fatt li l-prodott pereżempju jkun difettus jew jkun ma jkunx qed jaħdem tajjeb dan tibda tinduna bih ftit wara li inti tibda tużaħ dan il-prodott. U s-soltu kull tip ta' dannu jew difett ħajkun viżibbli speċjalment f'dawk il-prodotti li inti ma tużawmx xal ta' sektur ta' żmien dan inti tinduna bjam daw id difetti mill-ewwel kif um, tirċevihom, ftit wara tirċevihom anzi. U hemm um, bosta kriterji differenti U s-sur ġwab u koll refera għal mistoqsija u l-enija ġifiri x-sens jgħamil li jahna jkonna din il-gżira ta' regoli armonizzati illi edha f'bahar li huwa kompost minn regoli kompletament differenti. Jina naħseb li kintom ta' tuħarsa li l-lista fil-fat li jina kont semmejt din il-gżira u fejn eh, fejn għanda regoli li japplikaw għal ċertu qassam is-sitwazzjoni tkun tajba, però barra minn min din il-ksira mbagħad is-sitwazzjoni tkun kompletament differenti. Ġifir dan huwa il-prezz li wieħed irid iħallas meta ipoġġi flimkien dawn il-parametri u dawn il-kriterji f'dan il-qassam. U għalhekk naħseb li armonizzazzjoni e, preċiża hija xi ħaġa li għandha tkun inkluża fil-leġislazzjoni li għandha x'taqsam x'taqsam mal-protezzjoni tal-konsumatur. Naturalment, din hija deċiżjoni legali illi żgur li għadha f'idejn it-tajba u idejn kompetenti u aħna rridu naraw jekk għandix ikollna armonizzazzjoni sħiħa, kompleta. Jien naħseb li din tkun tajba aħjar milli konna approċċ inqas universali naħseb li nixxilna nwiġbu għal dawn il-punti issa jekk ngħaddu għal mistoqsijiet u punti l-oħrajn ġifieri dwar is-side effects, kellna mistoqsija jekk eh, u kellna wkoll eh, referenza għal kummissjoni wkoll. Jekk aħna nitkellmu fuq armonizzazzjoni sħiħa, però li din tkun target tkun preċiża, aħna nistgħu nieħdu konsiderazzjoni xi numru ta' eċċezzjonijiet, jiġifieri li nagħmlu trasposizzjoni tad direttiva l-ġdida fid-direttiva l-qadima. U kif edna l-Ewropa għaddejja minn proċess bħalissa u dan huwa issa għandna l-opportunità sabiex aħna naraw jekk dan u l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu navvantaw. Speċjalment b'din id-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Ringrazzjak. Grazzi ħafna għanna Sinjura Turner. Tixtieq inti saqsi mistoqsija aħarija lill-professur. Grazzi ħafna Malke. Iva, grazzi, inti referejt għal sistema nazzjonali ġdida, kompetenzi ġodda. Forsi tista' tina xi ftit aktar dwar dan? Iva, hemm eżempju anke f'dak li ndixxaqsam is-sigurtà tal-prodotti, liġi ambjentali u anke f'xi ħaġa oħra li ma referejtx għaliha jiena naħseb li l-armonizzazzjoni sħiħa u l-kapaċità li l-istati membri jagħmlu reazzjoni tajba għal prodotti tal-konsumatur fil-Ġermanja hemm reazzjoni ta' malajr ħafna pereżempju għal prodotti li jkun difettużi jista' jkun hemm li jkollok xi problemi illi jinqalaw fuq livell lokali u inti tittara jekk il-mekkanizmu Ewropew jidħol għandu jidħol sabiex jisolvi il-problema jew kellha għandix tissolvi il-problema fuq livell lokali. Ġifiri jiena naħseb ukoll li f'ċertu setturi bħal suq innovattiv natu każ jew inkella il-possibilità li wieħed jinkludi wkoll setturi oħrajn bħal xogħol tal-idejn, Dan għandu u koll ikunu konsultat ma l-istati membri, pero naħseb dak kollu li kellix ngħidha issa. Grazzi ħafna, ringrazzjak tal-tweġibiet komprensivi ħafna. Issa qabel ma nkomplu għaddejjin ħalli nitkellmu bil-programm naħseb li l-Kummissjon tixtieq illi tikkumenta fuq il-punti li saru, però jiena nipproponi illi nistidilhom sabiex jipparteċipaw fil-sessjoni ġenerali ta' mistoqsijiet wara li nkunu smajna minnaħa tal-esperti jekk taqbel. Tajjeb, ma' mela issa natu l-opportunità sabiex jitkellmu l-erba' partijiet interessati u nitlobhom sabiex ikalmuna kull wieħed għal massimu ta' 10 minuti jekk tistgħu. Jiena żgur illi Eh, minix ħanoqat nelimina dan l-arloġġ elettroniku li mhuwiex kopert bid-direttiva tal-metroloġija kif skoperni dal ħodu Però għanna l-ewwel net l-ewwel kellim illi ilu għaddej bil-osservazzjoni ta' dan il-każ u għawek hawnhekk f'April ukoll il sur Pierre Chanson illi huwa il regolatur għax-xogħol tal- u rappresentant tal-kumpaniji jista' jgħidilna xi ftit iktar dwar ix-xogħol tiegħu u dan huwa ħabib tal-kumitat tagħna tas-suq intern u jattendi regolarment il-kumitat tagħna u qed nieħu gost illi hija tawwek u għal darba oħra sabiex jaqsam magħna l-esperjenza ta' dan il-kumitat jaħdem ukoll fil bjuraku u għandna wkoll lill-persuna li kienet għawek diġa qabel li huwa Sur Bob Schmidt illi huwa jirrappreżenta l-Union Luxemburġwa da Konsumatur, rappreżentant tal-konsumaturi fil-Lussemburgu, jekk jiġu. Wara nafsunar tajjeb, grazzi. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Kumitat għal dan ismiħ u u tal-li nidejtu din il-proposta. Mindu kien hemm din il-preżentazzjoni ta' din il-proposta f'Ottubru tal-2008 kien dibattitu mal-Kunsill, mal-Parlament u anke dawk il-partijiet interessati li provaw jifmu kif dan se kollu impatt u kif taħdem fil-prattika din il-proposta. L-organizzazzjonijiet fil-tan negozju bħal per eżempju Bewk u Business Europe għedin nidħlu dialogu informattiv u kostruttiv biex nifmu l-pozizjonijiet ta' xulxin. Jider ċar li l-kumpaniji u konsumaturi għandhom interess b'saħħtu sabiex ikollhom leġiżlazzjoni ċara, trasparenti li, tkun bilanċata bejn ir-riski li hemm fuq is-suq. U għalhekk irridu nkunu ċari, dan id-dialogu ċara wkoll il-kumplessità ta' din il-proposta il proposta u kemm importanti li nifmu simplifikazzjonijiet mhux biss fuq reġim nazzjonali iżda anke fis-setturi ta' l-attivitajiet u l-prodotti konċernati. Din hija opinjoni dwar il-proposta li hija ta' appoġġ aħna napoġġaw il-ħolqien ta' qafas legali armonizzat li ħajnidi set ta' regoli li jgvernaw il-kummerċ transkonfinali aħna lina dan waqan għan li konna strument ta' direttiva eh, eh, kontrollata sow, mirata sow u li kolla importanza transkonfinali b'aspetti li huma importanti għas-suq intern. Il-benefiċċji ta' din il-proposta ġid diġa spiegata mill-kellima ta' qabli, iżda nixtieq nisħaq li aħna nħarsu benefiċċji kbar għall konsumaturi mhux biss kisbit finanzjarji u kummerċali iżda nemnu li l-konsumaturi ħossuhom aktar fiduċjużi fil-kummerċ transkonfinali għax ikollhom aktar drittijiet komuni fl-Ewropa u jgawdu aktar protezzjoni ugwali indaqs ikun xikun il pajjiż ta' oriġni tagħhom. Aħna nemnu li ħatkun aktar faċli biex wieħed ikun jista' jqabbel id drittijiet minn pajjiż għal ieħor. Fuq skala akbar l-ekonomija u s-suq uniku ħajkollu benefiċċju minn din l-armonizzazzjoni f'terminu ta' aktar kompetittività u l-benefiċċji li huma mħadna fil-kompetittività ħjar aċċess iktar faċli kif ukoll l-għażla din toffri għalek opportunità tajba sabiex intejbu su uniku ndaħlu l-agenda ta' regolamentazzjoni. Ovvjament nemnu li miex perfetta, għalem lok fejn sir titjib u għalek rridu nifmux aħjar xanna u dimna l-Kommissjoni da tagħmel xogħol tajjeb ħafna li tipprovdi din il-kjarifika u aħna kemm jista' jkun possibbli flimkien mal-Kunsill ħa nejnu f'dan il-għanna hemm moqsma fejn hemm bżonn ta' trasparenza, speċjalment il-kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet li semmu mill-professur, kif ukoll l-interazzjoni mal leġiżlazzjoni eżistenti u l-impatt fuq l-ordnijiet legali, speċifikament fuq il-liġi tal-kuntratti. Irridu naraw l-emendi għal proposta nifisa, emendi li irridu jkunu imħarsa sabiex niżguraw li il-konsumaturi mhux biss ikollhom id-drittijiet tagħhom iżda wkoll l-obbligi. Aħna nikkonsidraw il-konsumatur bħala li għandu rwol ewlieni u għandu obbligi xi ħares. Huwa meħtieġ għalhekk li l-konsumatur ikollu mġiba xirqa u jkun responsabbli għal kwalinkwa ħsara li jikkawża għall prodotti u servizzi li jiksbu Aħna nemnu li l-bilanċ bejn il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-influenza tal-kummerċanti miex differenti fid-direttiva li xil ħarsin mandiġ tkun ibbażata fuq standards minimi jew gbarnet fil-sistemi ta' kummerċ. Għalhekk aħna nemnu li hemm ħafna partijiet fil-proposta huma detriment tal-negozjanti. Per eżempju, aħna nħossu li jekk ikun hemm irtirar il-kummerċant mandux jiġi eh, meqjus bħala responsabli għal kunsinna din għalina hija ta' piżejjed u għalhekk nemnu li l-kummerċant għandu jkun obbligat biss għall ispejjeż assoċjati mal-kunsinja standard normali. Fuq rigward il-konsekwenza tal- domin fil-konsenna, aħna nħossu li l-konsumatur jista' jitlob għal rimbors ta' kwalinkwa ħlas li jsir fi żmien seba' tiem u anke qabel. Hawn nemmen li hemm bżonn ta' flessibilità sabiex il-partijiet kollha jkunu jistgħu jaqblu fuq l-estensjoni ta' data ta' konsenna kif ukoll il-każi ta' force major aħna nemnu li l-livell ta' ħarsin jista' jkun il-bilanċa taħjar fil-proposta. Aħna nemmnu wkoll il-proposta għandha tirrispetta wkoll dwar il-libertà ta' il-libertajiet tal-kuntratt tal-konsumaturi li tiġu trattati aħjar fil-floqsma ta' kompetenza nazzjonali. Pal per eżempju dritt tal-dannu għal dritt tal-kumpens jew garanziji. Issa ndur lejn il-dokument tal-Kummissjoni li natatenna il-bieraħ il il bieraħ il-punti di vista tiegħi huma preliminari għalhekk f'dan istadju bikri. Aħna nemnu li dan id-dokument huwa ta' għajnuna huwa pass il qudiem sabiex jipprovdi aktar trasparenza għalhekk il-Kummissjoni trid tipprovdi din informazzjoni u aħna nilqawha fil-fatt hemm kollu aktar punti li nixtiequ jkunu aktar elaborati fil-ġejjini u jkunu ċarati l aktar żmien possibbli u kemm jista' jkun fil-pront. L-e-commerce, il-servizz, direttiva tas servizzi u l-leġiżlazzjoni fil-qasam ta' servizzi irridu jiġu ċarati f'din in-nota ta' non-paper. Mhux ħanqod nidħol fid-dettall hawnhekk iżda nemmen li għatem punti li jiġu ċarati. fil rigward l-irmedji tal-kontratti semma qabel bħal per eżempju eh, fi Franza, rridu naraw kif il-Kummissjoni ħat adatta l-proposta f'termini legali sabiex il-proposta tkun effettiva fuq dawn l-irmedji nazzjonali. Aħna kurjużi fil-fatt biex naraw b'mod partikolari kif dawn l-irmedji nazzjonali ħajjeġu milħu għaw kif ħajkunu artikolati fil-direttiva. Fil-kwistjoni tal-kontratti ta' għan imħallat li kunu ta' servizz għal prodott aħna rridu kjarifika fil-proposta. Il-kamp ta' applikazzjoni huwa importanti ħafna fil rigward il-kwistjoni ta' servizzi nemnu li mhix ċara biżejjed kemm kemm huma koperti il-konsumaturi u min huwa kopert, kemm huwa kopert anki fuq il-kontrotti Fuq il-kontratti skont il-non paper għatem inċertezza dwar kif il-qrati nazjonali se determinaw il-dominanza tal-għan ewlini fil kontrat li l-kontratt mbagħad ikun applikabli għalih. Ħafna allokazzjonijiet fin-non paper il-Kummissjoni taraf li l-modifika tal-proposta hija meħtieġa sabiex iżid eh, trasparenza. U għalhekk aħna nsejħu lill-Kummissjoni fejn possibbli li tiddefinixxi jekk il-kjarifika ser titwassal bħala modifika fit-test jew fil-premessa jew f'xi dokument separat. Fir-rigward l-iskeda, u din huwa fi stadju bikri dejjem, jiena naħseb li hija skeda li ma tkoprix kollox, ma tagħtix stampa ġenerali ta' kollox fir-reġims nazzjonali u mod ġenerali naħseb li il- il-ħarsin tal-konsumatur ħajġim msaħħa u għalhekk irridu naraw li ma nagħmlux inqas fir rigward il-ħarsin tal-konsumatur iżda l-iskeda naħseb li għandha titjib. Għalhekk inħeġġu lill-Kummissjoni biex twassal daw il-kjarifiki u tagħmel mod biex tħejjil non-paper bħala l-aqwa mod bl mod possibbli għax hija importanti għad-dibattitu Nseħħu l-Kummissjoni sabiex tqis ukoll l-effetti tal-proposta fil-setturi differenti tas-servizzi u l-prodotti differenti li ħajġu applikati. Hemm ħafna differenzi, hemm ħafna fir-rigward inċertezzi fir-rigward id-dazju jew il-bejħ tal-prodotti. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid li aħna mħasbin fir-rigward il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill aħna nħossu li l-proposta tħarset minn angolu nazzjonali u għalhekk inħassu li rridu li rridu jkun hemm tibdiliet sostanzjali biex l-ordnijiet legali tan-nazzjonali tal-pajjiżi konċernati jkunu mħarsa. Rridu armonizzazzjoni u bekk nkunu qed inneħħu l-piżijiet żejda għall-kummerċanti. Rridu niċċaraw li aħna maħniex dommatiċi, il-Kummissjoni qalet l-istess, aħna lesti niddiskutu il-tibdiliet fil-qasam tal-kamp ta' applikazzjoni fejn huwa meħtieġ, iżda ma rridux naraw kompromess tal-armonizzazzjoni sħiħa fil-ġejjieni. Għalhekk nixtieq insejjaħ lil dan il-Kumitat u l-Membri tal-Parlament sabiex iħossuhom Ewropej u jiżguraw li l-diskussjoni fuq din il-proposta tiddaħħal fl-ambitu ta' tassu intern. B'approċċ tajjeb li jekk ma jkunx mittieħed dan ħajwassal għal falliment tal ħafna negozji żgħar. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-eżamejt mal-ħin. Ħallejtek ftit iktar minn minuta, jgħid il-President. Sur Xansen ħaturi xi slides li ħajidru fuq l-screen u d-dimkom, nittama li għandek tipa kbira għaliex l-screens huma kemm kemm żaru ma nafx kemm ħajdru mill-bot. Qed jitqasmu kopji bħala prekawzjoni u għalhekk qudiemkom għandkom ikolkom kopji tal-slides. Tajja wis. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Schwab. Passur xwab jina dini waħda mill-ewwel drabi tiegħi fuq il-podium għandi prezentazzjoni bil-PowerPoint għalikom. Verk huwa grupp industrijali mill-Ġermanja ġiet stabilita 126 sena ilu fil-Ġermanja hija kumpanija ta' daqs medju li għandha ferrat differenti fi 11 stat membru differenti u tiddistribwixxi fi 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea għanna speċifiċità partikolari ġifiri l nħarsu l-drittijiet tal-konsumatur billu nużaw distribuzzjoni alternativa. Ġifiri distribuzzjoni li lin minn fuq il-post. Bħal per eżempju l-e-commerce, din għandha impatt fuq l-attivitajiet tal-grupp tiegħi. Ħana prezenta żewġ affarijiet fil-preżentazzjoni, l-ewwel nett nixtieq intikom xi eżempji dwar xi tfisser l-armonizzazzjoni minima għal kumpanija tiegħi, per eżempju, mbagħad għandikom eżempji konkreti dwar l-impatt fuq il-protezzjoni tal-konsumatur ta' dan l-abbozz ta' direttiva. Smajtu ħafna llum smajtu minn organizzazzjoni tal-konsumaturi eh, u smajtu dwar jekk din l-abbozz ta' direttiva tiġi applikata ħadd naqqas il-xkiela drittijiet tal-konsumatur fl-Ewropa le aħna ħansibu bilanċ smajna u għall-status quo per eżempju, Mbagħad smajna l-organizzazzjonijiet professjonali jgħidu li din hija kontra il-politika ta' eh, ġerarkija dejjem għolja. Nitħares biss l-interessi tal-ġerarkija tal-iktar punt għolli tal-ġerarkija. Għalhekk irridu nħarsu lejn il-leġizlazzjoni nazzjonali fl-istati membri konċernati, għalhekk il-leġizlazzjoni minima. Ħadd l-eżempju tal-pajjiżi tal-Benelux u Franza u l-Ġermanja għax dawn huma potenzjalment l-iktar importanti għal kummerċ f'dan il-qasam. Qegħdin nittrattaw bit distanzi osor b'lingwi li jitkellmu mill-żewġ pajjiżi tal-frontieri u kultura simili ħafna Aħna sabilejna ruħna f'żewġ pajjiżi fi Franza u l-Ġermanja. Taqbila per eżempju tal-regoli ta' tnaħħija ta' drittijiet f'dak li għandu x'jaqsam bejħ lil minn fuq il-post. Fir-rigward il-punt ta' tluq għal drittijiet ta' eh, ta' ċaħda ta' tnaħħija mbagħad għandna wkoll l-iskadenza. Hawnhekk għandna l-ewwel data li ninatat mill-Chamber of Commerce fil-kontrattu il-tul huwa ta' 8 ġranet sħaħ. Din tidħol fis seħħ meta l-konsumatur jirċivi notifika legali ta' din it-tneħħija. Għanna ġimgħa mbagħad l-iskadenza hija ta' ġimagħtejn. Rid ikollok tweġiba fi żmien ġimagħtejn din tinata l-konsumatur wara l ċahda tal-kontrat u dan ifisser li għandek xar eżatt biex tara xini taqsima. Fi Franza l-punta u lini huwa l-impenn u l-impenn ħari għal prodott. Fil-Lussemburgu mbagħad għandek il-kunsinna tal-prodott għandek it-taqsim ma' hemm u mbagħad għandek tul ta' ġematejn. Fil-Ġermanja għandek il-firma tal kontrat fil-Belġu għandek il-firma tal kontrat fej din jibda fejn il kontrat jibda japplika, fi Franza għandek disa tijim, un-bat il-tul aħari verament dak ta' seba ġrane sħaħ. U għalek ta' sens li konna regoli ek differenti f'qasam li għandu potenzjal transkonfenali għal kummerċ. Eżempju ieħor imbagħad. Skadenzi ta' bejħ li limme fuq il-post għall-irtirar ta' ċertu zjarat. Għanna erba kategoriji fl-Unjoni Ewropea, għandek dawk li għandhom eżenzjoni jekk ikollok żjara, mbagħad għandek stati membri differenti fejn hemm esenzjoni sempliċement għal prodotti li l-konsumaturi staqsow li l-kummerċanti jiġi jżurhom għalihom. Mbagħad għandek dawk li għandhom eżenzjoni jekk ikunu eh, appellati sempliċement għal kreditu jew għall ipotekar Mbagħad għandek dawk li għandhom id-dritt ta' irtirar għall konsumaturi fil-każijiet kollha. Ikun ikunx ikun il-każ anki jekk ikun hemm kummerċant li jkun mitlub li jiġi eh, iżurhom. Dawn huma ammonti żgħar 60 euro hawnhekk għandek tliet kategoriji fl-istati membri, għandek stati membri li għandhom limitu li taħtu il-konsumaturi ma jistawx jibbenefikaw mill-dritt tal-irtirar, għandek stati membri mbagħad fejn limitu iżda mbagħad għandhom ħafna diskrepanzi, per eżempju fil-Ġermanja l-ħlas irid ikun immedjat, mbagħad għandek stati membri oħrajn fejn ikollok applikazzjoni ta' dritt tal-irtirar ikunx ikun il-kas u ikun ikun l-ammont tal-ordni jew tal-xiri. Għalek regoli huma differenti fl-istati membri kollha Forwerk, per eżempju, kumpanija li tbiħ eh, fwiħa ta' 30 euro l seba stati membri, dik il-kampanija tittati dritta l-irtirar għal seba stati membri, iżda mbagħad moti għal l-10 stati membri. Dan kollu jagħmel sens, dan huwa kollu meħtieġ fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb wisq, issa jaħna tlu fid-dettall l-effetti fuq il-ħarsin tal-konsumatur fuq il-level nazzjonali. ċinajdu dwar dan? Għawek niproponi dan il-metodu. Għanna mappa bil-kuluri tal-Europa blaħdar għanna dawk il-pajizi li bla bozz ta' direttiva ikollhom zida fir rigward il-ħarsin Bl-oranġo għandek dawk il-pajjiżi li ma jkollhomx id-direttiva applikata, mbagħad bl-aħmar għandek dawk il-pajjiżi li jkollhom ħarsin tal-konsumaturi li tkun baxxa ħafna b'din id-direttiva. Mbagħad kollok pereżempju kontratt li spiċċa fil-3 Ottubru 2009 Is-sibt li ġej l-informazzjoni kollha tingħata lill-konsumatur qabel il-konklużjoni tal-kuntratt u l-kunsinna tisseħ fis-6 ta' Ottubru, it-tlieta ta' wara Iżda bid-direttiva proposta dan ikollhom sa 19 ta' Ottubru sa f'nofs il-lej. Ġifri jek nqablu l-abbozz ta' direttiva mal leġizlazzjoni nazzjonali ikollok erba' pajjiżi biss fejn it-tmim tal-perjodu ta' irtirar ikun imnaqqas u dan ikun bġurnata biss. F'erba' pajjiżi l-affarijiet jibqgħu l-istess u fit satax il-pajjiż li ieħor it-tul ta' żmien ta' irtirar ikun miżjud. U għalhekk nistaqsi għal darbohra din hija politika fejn qed nippruvaw nħaffu wisq l-affarijiet u niġru żejjed le qegħdin nippruvaw nżidu l-ħarsin għall-konsumatur. Id-dritt tal-irtirar għandu jkun għal każijiet kollha, iżda bil-leġiżlazzjoni nazzjonali il-protezzjoni tal-konsumatur miex se tonqos, iżda f'ħames pajjiżi l-protezzjoni tal-konsumatur ħatibqa l-istess, għan fejn m'għandniex eżenzjoni, imbagħad fil-pajjiżi kollha l-oħra l-protezzjoni tal-konsumatur ħadd iżdied fil-fatt. Għalhekk għal darb'oħra il-politika skyscraper, ġifri l-ola li tħares l-interessi tal-ola fil-ġerarkija. Mbagħad irridu naraw fej jekk nżidux il-limitu u napplikaw kemm jista' jkun id-dritt tal-irtirar, ikunx ikun l-ammont tax-xiri. Dan għandu jżid il-protezzjoni tal-konsumatur f'ħafna pajjiżi u jżomm ukoll l-status quo f'ħafna pajjiżi oħrajn iżda ħadd ma jara tnaqqis fil-protezzjoni tal-konsumatur hemmhekk. Għalhekk fil-kwistjoni delikata tal-garanziji, ejja nitrattaw dik issa, hawn qegħdin nħarsu lejn erba jew u tlieta. Hawn għandna domanda li ġiet msemmija minn ħafna kollegi għandha x'taqsam mal-tul ta' periodu standard għal prodotti difettużi din għandha x'taqsam mal-livell nazzjonali hawnhekk tistaw taraw li l-kuluri huma differenti għandek status quo fil-maġġoranza tal-istati membri u għandek tliet stati membri fejn il-livell ta' protezzjoni għal konsumaturi ħajjon os għallek fl-Irlanda u l-Renju Unit inqas minn erba snin, fl-Iskozja tlet snin inqas, tlet snin inqas fl-Italja, mbagħad għandek il-Finlandja u l-Olanda li mhumiex ċari xim għaliex il-garanziji f'dawn il-pajjiżi tiddependi skont il-ħajja tal-prodott għalhekk nistgħu naħdmu li il-garanzija l sentejn hija l-aktar kas standard. Fl-istess ħin ikun qed nżommu l-status quo f'ħafna mill-każijiet. Fl-ewwel sitt xhur tal-perjodu ta' garanzija hija responsabilità tal-utent jew il-fornitur li juri li ma kienx hemm problema bil-prodott meta kien hemm il-kunsinna jew qabel. L-istati membri kollha ħlief fil-Portugal dan huwa l-każ għax il-Portugiżi ddeċidew li neħu l-pis tal-prova għal perjodu sħiħ ta' sentejn. Eżempju ħari mbagħad nagħlaq il-diskors tiegħi il-kwistjoni delikata għandha x'taqsam l-aktar mal- ħsara l-kumpens fir rigward il-konsumatur li kollu jitlob il-tmim tal-kontrat jekk ikun hemm prodott difettus mbagħad jista' jistaqsi li jkun hemm tiswija jew inkella jingħatalu prodott ieħor. Iżda fejn hemm ġerarkija, pereżempju l-Portugal, il-Greċja, il-Litwanja jew oħrajn f'dawn il-pajjiżi, il-konsumaturi jistgħu jistaqsu għal kull tip ta' kumpens għandhom dritt li ma jaċċettawx bħal pereżempju l-Irlanda jew r-Renju Unit, iżda hekk nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li dritt li ma jaċċettawx tmur hija konformi mar-regoli tal-konsumatur għalhekk iridu juru li hemm difett fil-prodott biex ikunu jistgħu joħorġu mill-kuntratt. Jekk ikollok difett żgħir fil-prodott, tista' tara li huma tistgħu taraw li hemm biss tliet pajjiżi fejn il-konsumaturi jistgħu mill-ewwel jistaqsu għal tmiem tal tal ġifiri Portugal, l-Irlanda u renju Unit. Tlet affarijiet li nixtieq intenni. L-ewwel net nemnu li l-armonizzazzjoni sħiħa hija l-aqwa triq. Qudiemna it-tieni punt fir-rigward il-beħ fuq il-post, id-direttiva proposta tikseb l-armonizzazzjoni sħiħa u livell li ta' protezzjoni tal-konsumatur. il status quo għet jinżam fil-maġġoranza tal-istati membri kollha. Grazzi. Thank you very much indeed, Mr. Chalanso. I think. Grazzi tassew, Sur Chalanso. Naħseb illi kellek prezentazzjoni tajba ħafna tal-qada bħalissa. Jina żgur li s-sur għal-demonti għet ħares li prezentazzjoni grafika tijak biex l-edizzjoni li jmista tajm tal-tabella tal-Komissjoni tiħu eżempju minn l-slides tijak. Issa nishti naddi l-mikrofonu l-Sinjura Science biex tina il-prezentazzjoni taħħa. Grazzi, Bergi għal-laqda tal-konsumatur, aħna t-nirrepresentaw 43% tal-laqdiet fi 31 pajis Ewropew. Grazzi tal-istedentuni għonek biex nikontribwixxi għal din is-sessjoni ta' smieħ għalix naħseb li huwa moment importanti biex naraw fejn insabu bħalissa. Waħna l li natu il-perspettiva tal-konsumatur. L-istur xalanson nishtiq nishtiqnejdu l-organizzazzjoni tal-konsumaturi għadhom ma tkellmux illum. Ġifiri, ħjar tismani, għalix meta tismani forsi se tkun ftit sorpris. Għanna biss ftit minuti biex natu l-perspettiva tagħna għalhekk jiena mhux ħanidħol fid-dettall. Qassamt handout bil-miktub li preparaw għal-kollegi tiegħi. Trid tkun qiegħda simkien, anzi għadna ma qassamnijiex, iżda tista' tkun disponibbli eh, dal-waqt. Xi rimarki li nixtieq nagħmel Mbagħad xi kritika u wara dawk li dak li aħna naħsbu li għandha tkun it-triq biex bija nimxu l qudiem Dwar l-aspetti pożittivi aħna nilqgħu l-approċċ pożittiv tal-istituzzjonijiet u l-partijiet interessati. Meta ġiet pubblikata l-proposta il-Parlament Ewropew preċedenti irnexxielu janalizza tajjeb ħafna s-sisin tal drittijiet tal-konsumatur, il-Presidenza ċeka u kol ħadmet biex tiċċara d-direttiva dwar drittijiet tal-konsumatur. Flimkien ma' Business Europe u Eurocommons, Commerce, aħna u kol għamilna weddiet hawnhekk u deċidejna illi naħdmu flimkien wara laqa li kienaw fir-rebbija. Aħna lesti naqsmu tħassib tagħna mal-Komissjoni li samatna. U issa inaqadna flimkien u nistgħu inkomplu naħdmu b'dan il-mod. Aħna wkoll eh, joġobna l-approċ tal-Kommissjoni, l-iktar il-kabinet tas sinjura Kuneva u Diġi Sanko. Kellhom ħidma eccellenti, ipparteċipaw f'diversi laqad biex jiċċaraw l-impatt ta' direttiva. Iżda, ikolli ngħid illi minkejja dan ix-xogħol jibes kollu dan l-approċ kostruttiv dak li ser jiġri jissa mill-punt di vista tal-konsumatur ma tantxu xi ħaġa li qed tassigurana huwa l-kompitu tiegħi hawnhekk illum illi ngħidilkom li qed ikonna ħafna tħassib eh, minħabba l-aħħar żviluppi. Issa qabel ma naqsam magħkom dawn il din il-kritika, l-akbar kritika li kellna nixtieq nagħmel riflessjoni importanti naqsam magħkom. Ma Din hija biċċa importanti tal-leġislazzjoni tal-konsumatur. Din hija riżultat ta' proġett ambizjuż, jiġifieri reviżjoni tal-akki tal-konsumatur. Din tikkonċerna mhux biss il-xiri transkonfinali jew il-xiri tal-konsumatur, iżda hija marbuta mal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadin tixtri lapes, tixtri l-ilma, mux biss tixtri b'mod transkonfinali. Iġifiri jekk inti tikkonsidra li jrid ikun hemm bilanċ bejn il-protezzjoni tal-konsumatur u il-kummerċ jeles fl-Ewropa rridu nżommu f'moħħna illi il-kontratti domestiċi ta' dawk il-konsumatur li jmorru għant il-ħanut taħdejhom biex jixtru gazzetta. Dan ukoll ser jiġi effettwat mill-leġiżlazzjoni li ħat toħroġ minn din il-proposta tagħna. Din importanti li nkunu nafu għat-tieni ħaġa li importanti li nkunu nafuha hija li din il-proposta ser iddum ħafna biex tidħol fis seħ Iżda meta din ser tiġi adottata eh, ser iddum għal ħafna snin, għal deċenji sħaħ, għalhekk huwa importanti illi illi l-kompitu tal-Unjoni Ewropea huwa illi namlu dan blaħjar mod. Aħna ma rridux leġislazzjoni ta' kafkaf, aħna rridu leġislazzjoni illi iddum. Biex aħna nkunu nistgħu nitrattaw din l-isfida jiena naħseb li l-leġislatur Ewropew irid joqgħod attent, irid jagħti enerġija u għarfien biex jillimita l-impatt ta' din il-proposta fuq il-konsumatur fil-ħajja ta' kuljum tal-konsumatur din hija importanti wkoll għaliex il-Kummissjoni proponiet armonizzazzjoni sħiħa u din tindaħal mhux b'mod ħażin imma tindaħal fis-sistemi tal leġislazzjoni nazzjonali. L-istati membri mhux ser kollom permess li jmorru lil lin minn dan il-limitu. Ġifieri qogħdu attenti qabel ma t-deċidu tagħmlu limitu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. L-ewwel ħaġa innuqqas ta' ċarezza dwar dak li għandu xieqsam impatt kif diġà tqal: il-bieraħ war nofsinhar Iġifiri 25 eh, sija qabel is-sessjoni ta' smaħna smajna l-verżjoni ħarija ta' non-paper. Kenna wkoll il-verżjoni l lulju issa jiena avukat. L-ewwel ħaġa li aħna nitalmu hija li aħna ma nibbażawx l-opinjoni tagħna fuq verżjoni mhux aġġornata. Kien hemm ħafna wkoll spjegazzjoni orali tal-Kummissjoni ġina ngħid x'inhu l-valur legali ta' non paper. Il-punt huwa li nisimgħu ħafna affarijiet, nisimgħu stqarrijiet kontradittorji, eh, skont iż-żmien meta dawn eh, saru dawn l-istqarrijiet. U dan ifisser din l-informazzjoni periferika m'għandix valur fl-aħħar mill-aħħar. X'valur għandha din hija s-sis li fuqha ser ikun hemm il-leġiżlazzjoni? Għanna bżon ta' ċertezza legali, għanna bżon ta' regolamentazzjoni aħjar fejn id-drittijiet u dmirijiet ma jitpoġġux f'premessi u non papers dawn iridu jkunu fil-leġislazzjoni nifisa. Din trid tkun diskussa b'mod demokratiku mill-Parlament għabbażi ta' proposta ċara diretta illi hija proposta mill-Kummissjoni. Għalissa hemm ħafna informazzjoni eh, tiġri l-emmulaw u ma nafux li mija l-verżjoni uffiċjali aħħarija. Issa dwar il-progress illi sari nixtieq ngħid illi dan mhuwiex eżawrjenti, mhuwiex biżejjed. dan it-tabella ma tqabbilx żewġ eh, kapitoli jew l tal-leġislazzjoni mi punt fista tal-protezzjoni tal-konsumatur. Tneħew ir-rekwiżiti u t-termini tal-kuntratt. Apparti minn hekk din it-tabella kontra l-istennijiet tagħna għaliex anke aħna kellna ħafna stennijiet dwar il-valur miżju ta' din it-tabella iżda kontrarju għall-istennijiet eh, tagħna din ma ġietx evalwata mill-istati membri. Kien hemm evalwazzjoni minnħa tal-Kummissjoni jekk din id-dispożizzjoni u ser ikollha effett pożittiv jew negattiv fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali. U wkoll iridu nqisu minnaħa tal-leġiżlatur illi dan huwa l-valur ta' din it-tabella. Aħna nemnu illi l-autoritajiet nazzjonali pubbliċi biss jifmu l-impatt ta' kull dispożizzjoni ta' din id-direttiva fuq is-sistema nazzjonali tagħhom. U ovvjament din ma tirreferix biss għas sistema tal-liġi ċivili. In-nota li hemm ma tabella tiċċara ftit l-affarijiet iżda wkoll twassal għal xi konfużjonijiet li mhux ħanoqgħod niddiskrivi għaliex diġà semmew fil-qosor it-tabella tal-Komissjoni fil-forma twali tagħha hija xi ftit tħawwat mill-litejn. U irrid trid issir aktar ħidma fuqha biex tikonna tassew stampa ċara tax qed jiġri fis-sistemi nazzjonali. Issa it-tieni ħaġa hija dwar il-livell tal armonizzazzjoni. Huwa għaliex aħna ikwotawna wkoll koll Jiena nixtieq ngħid li ġejna kwotati ħażin kemm il-darba. Berk l-laqdiet il huma membri tal-Berk m'għandhom lebda approċ għal armonizzazzjoni sħiħa. Għaliex din tista' tneħħi l-ostakli għal kummerċanti. Aħna qatt ma staqsejna l-aqwa għall-ogħla livelli ta' protezzjoni tal-konsumatur, aħna żguri li l-Finlandja pereżempju u r-Renju Unit qatt ma se jaqblu ma' dan. Iżda aħna qed nitkellmu dwar livell aċċettabbli ta' ħarsin tal-konsumatur. F'din il-proposta attwali qed naraw li hemm proposta l-armonizzazzjoni sħiħa iżda l-livell ta' eh, protezzjoni tal-konsumatur mhux aċċettabbli. Dan huwa l-ewwel punt. It-tieni punt u jina tassaw sorpriza illi n-negozji, eh, negozju et għarja aktar l-armonizzazzjoni sħiħa għaliex għal ħafna dispożizzjonijiet din hija armonizzazzjoni sħiħa prima faċa. Din hija għalli għaliex meta tassew naraw xem wara din l-istampa din l istampa naraw li hemm kazistika liġi ċivili li jila taħdem mal 20 sena b'mod differenti u din trid tissemma. Illi dan mhux il-mod ġust kif ngħidu l-kummerċanti. Għaliex dan huwa għarri, jista' jkun għarri. Minnaħa Mm, qed ngħidu li m'għandniex il-livell ta' protezzjoni ta' konsumatur hemm titjib iżda wkoll hemm tnaqqis ta' protezzjoni ta' konsumatur f'ħafna dispożizzjonijiet. Għalhekk il-konsumaturi m'għandhomx il-livell ta' protezzjoni li jistħoqilhom u l-kummerċanti m'għandhomx lanqas l-istess livell fejn huma qed jaħdmu. Din hija sitwazzjoni ħadd wassal għat-telf miż żewġ naħat u din ma rridux naċċettawha. Allura ser tkun l-aħjar eh, mod kif nistgħu nimxu l qoddim irridu naħdmu aktar biex tassew nifmu għaliex hemm problema eh, ta' kummerċ transkonfinali. Il-konsumaturi jistgħu jmorru kullimkien fit-triq. Iżda eh, huma ma jagħmlux kummerċ transkonfinali għax ikollhom problema ta' lingwa U problema ta' konsenna ta' prodotti, il-prodotti ma jiġux konsenjati, din hija problema kbira għal konsumaturi iżda le mhux il-fermentazzjoni legali. Aħna wkoll nemnu illi tirtinata aktar xieda, jrid ikun hemm aktar ħidma biex ikonna tassew evalwazzjoni ekonomika tal-impatt, kemm fuq il-konsumaturi u kif ukoll fuq il-kummerċanti. Dwar it-tabella irridu nagħmlu eh, evalwazzjoni tal-impatt regolatorju. Regola Mhux biss fuq l-armonizzazzjoni sieħa tal-regoli tal-Unjoni Ewropea. It-tieni punt jiena m'iniex daqshekk ottimista illi din id-direttiva tista' issolvi kull kwistjonijiet kull kwistjoni marbuta ma dan din tittibqa għal deċenji trid tkun ukoll xhieda fil-ġejjin irid tkun hemm sforz biex nintroduċu dispożizzjonijiet illi jipproteġu lill konsumatur f'ambjent diġitali. Per eżempju, fil- rekwiżiti tal-informazzjoni jista' jkun hemm dispożizzjoni li tgħid il kummerċant irid jinforma l konsumatur dwar il-limitazzjonijiet interoper interoperabbli meta għandu x'jaqsam ma' tagħmir eh, diġitali. F'dak li għandu x'jaqsam termini ta' kuntratt irid ikun hemm aktar eh, dispożizzjonijiet dwar il-liċenzjar. U din tista' ssir b'mod tassew faċli. Issa dwar il-stip ta' armonizzazzjoni, x level ta' armonizzazzjoni aħna nixtiequ li jkun hemm. Aħna naqsmu l-approċ, din l-aħħar sentenza tiegħi u ieħor. Aħna naqsmu l-approċ tal-Parlament Ewropew u approċ imħallat. Aħna nistaw morru approċ sħif dawk l fejn hemm kwistjonijiet tekniċi pal pereżempju dritt tar tirar aħna ma nsibux problema hawnhekk sakemm livell tal-protezzjoni tal-konsumatur ikun aċċettabbli iżda xi dispożizzjonijiet oħrajn fejn hemm speċifitajiet nazzjonali fej kun hemm żviluppi ta' suq eh, ta' malajr fej kun hemm bżonn ta' reazzjoni ta' malajr hemmhekk rridu armonizzazzjoni oħra. Dan huwa l-aqwa approċċ li jagħmilha possibbli biex il-kummerċant mm, kollu għan skiel il-konsumaturi ikollhom livell aktar aċċettabbli ta' protezzjoni. Hemm ħafna ħidma x'issir f'din il-proposta u aħna f'Burg na xi drabi naħsbu li forsi jkun aħjar illi naġaw nibdew mill-bidu flok noqogħdu nippruvaw nirranġaw il-problemi il li għandna. Grazzi tal-preżentazzjoni ċara tiegħek jiena xtaqt insemmi wkoll illi wara ismieħ u grazzi tal-li semmejt il-Sinjora McCarthy u tmexxija tagħha fi sol preċedenti li naħseb kien tassew siwi, iżda jiena naf mill-sessjoni preċedenti illi jintom ilkom taħdmu fl-imkien f'diversi aspetti u naħseb dan irdu nieħdu nota tiegħu għaliex rajna rizultati pożittivi issa fl-aħħar għal 10 minuti is-sur Bob Schmitz mill-Lussemburgu.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 dejjem imur għal xiri transkonfinal ġifri jekk hemm pajjiż li fihem kummerċanti u konsumaturi li jafu xi ġifieri x-xiri konsumaturi li qed eżattament bejn il-Ġermanja, Franza u l-Belġu, aħna għandna problemi kbar aħna nafu esperjenzajnihom kollha daw il-problemi ta' regolamentazzjoni. Monik diġà spjegat dan kollu. Aħna nistaw fil-fat forsi nixtru unbiħu anka mod transkonfinali forsi minħabba nitkellmu ammont ta' lingwi forsi għalhekk hemm għandna din il-flessibilità fil-pajjiż tagħna li forsi ħadd jieħu jista' benefiċċju minna u kif qal Grek kol jiena nista' nitkellem fil-qosor minħabba li battilkom żewġ dokumenti wieħed bl-Ingliż illi huwa il dokument tal-ħidma tagħna u jiena ħan referi għal xi ftit punti li semmejt f'dan id-dokument, però nittama li l-kumitat ikun jista' jidħol fid-dettall ta' dan id-dokument minħabba illi huwa tajjeb li aħna nistabilixxu x'huma d-dettalji tagħna tal-progress dwar dan eh, dwar din il-proposta u għanna dokument ieħor ukoll bil-Franċiż jiena nixtieq nirreferi għal dan id-dokument minħabba li qegħdin nitkellmu dwar it-tlet problemi illi semmiet is-Sinjura Testori tal-proposta tal-leġislazzjoni issa dwar il-punti prinċipali tad-dokument bl-Ingliż aħna nafu nixtieq ngħid l-ewwel li għandna dan għandna din il-proposta għal dawn l-aħħar tliet snin. U forsi il-Parlament għandu raġunijiet tiegħu għalfejn beda x-xogħol tiegħu issa tliet snin wara, però hemm istituzzjonijiet oħrajn bħal-Kumitat tar-Reġuni, Kumitat Ekonomiku Soċjali illi diġà għamlu adottaw opinjonijiet dwar dan is-suġġett dwar din il-proposta, minħabba li jekk ikollok armonizzazzjoni sieħa ħajkun hemm ħafna inqas flessibilità leġislaturi u dan huwa punt importanti ħafna, speċjalment għalina bħala konsumaturi aħna rridu naraw illi speċjalment dawn l-istituzzjonijiet kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej, kif ukoll pereżempju l-House of Lords fl-Ingilterra, s-Senat fi Franza u l-Parlament Grieg, dawn l-istituzzjonijiet l kollha kemmuna kemmuma irridu jilħu u jaslu għall-istess konklużjoni ġifiri. Jekk aħna verament nixtiequ li konna riżultati konkreti dwar dan, id-dossier jista' jkun li jrid ikollna approċċ daqsxejn imħallat, ikollna armonizzazzjoni sieħa, però ikollna sitwazzjoni fejn fċertu zoni fċertu pajjiżi u naħseb li anka l-Konsil f'dan il-każ irid jasal l-istess konklużjonijiet. Jiġifieri jekk inti tixtieq definizzjoni ta' xi kunċett din hija xi ħaġa li tista' tiegħu, però f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju l-perjodu tal-irtirar, din hija xi ħaġa li aħna nistgħu niftemu bejnietna dwarha. Rridu naraw però jekk din tistax verament fil-prattika tkun qasam li jkun kopert b'armonizzazzjoni sieħa. U dan flima situazzjoni iħallina f'dak li għandu xaqsam il-kamp ta' applikazzjoni tax xogħol tagħna. Jiena kontent bil-progress li sar matul il-Presidenza ta' Repubblika Ċeka u anka li s issir matul din il-Presidenza minħabba li aħna rridu nagħtu ħarsa li l klawzuli li mhumiex ġussi b'mod speċjali u f'dawn l osma li huma problematiċi rridu naraw x'aħna x'nistgħu nagħmlu sabiex insolvu l-problemi. Nixtieq li issa nerġa' nirreferi għall-Kummissjoni. Jiena naħseb illi diġant qal illi ħajkun diffiċli ħafna illi ħajkonna ċertezza legali reali u konna ċertezza bejn dak, ċarezza bejn dak illi verament ħajkun implementat taħt terminizzazzjoni siħa u dak illi ħajja fil kompetenza tal-liġi nazzjonali per eżempju, nkella liġi internazzjonali. Hemm ħafna u ħafna eh, nies li tkellmu dwar dan il-punt, però xorta waħda l-ħajja ta' nies tal partit interessati fis-suq ħad tkun diffiċli minħabba illi għandu jkun raġel jew mara ta' erf kbir li tkun tista' fil-fatt tissolvi u tagħmel toħloq din id-distruzzjoni, ġifieri żgur li din il-kwestjoni ħat toħloq problema anka l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ġifieri x'nistgħu nagħmlu aħna issa? Jiena ma nissuġġerixx illi ninkludu l-oqsma kollha bħal ma qalet Monik din hija alternattiva, però ma naħsebx li alternattiva tajba. Jiena naħseb li nistgħu insalvaw għal din it-tarbija minkejja l-fatt li hemm ċertu affarijiet negattivi, ġifri l-ewwel aħna rridu ntejbu l-armonizzazzjoni minima Umbat, meta aħna din nitkellmu fuq il-garanziji minimi, eh, il-ċertu klawżoli li mhumiex ġusti rridu naraw jekk aħna nistgħux intejpu l-affarijiet anka jekk dan ikuna bażi ta' regoli de minimis. Iva, jina naħseb li huwa possibbli u jekk nagħmlu hekk naqbel mal-kollegi li tkellmu qabli. Is-Sinjura Testori wkoll konferma dak li qalet il-Kummissarju Kuneva meta kienet preżenti għawe hekk meta kellna l-aħħar smieħ pubbliku. Jiena naħseb illi jekk aħna nkunu f'pożizzjoni li fejn ikun possibbli aħna naraw illi ikun hemm aċċess u naraw illi jkun hemm garanzija tajba għal kulħadd iridu naraw sa fejn nistgħu naslu. Minħabba illi jiena naħseb li għal benefiċċju ta' kulħadd Din tkun ħaġa tajba jekk ikollna armonizzazzjoni minħabba li l-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur ikun żdied b'mod eh, raġonevoli u allura mbagħad ikollok differenzi anka soluzzjonijiet ta' terwim permezz tal-liġi nazzjonali. Jiena nista' nikkonkludi hawnhekk bil-punt li jmiss minħabba li tajtkom ħafna punti fid-dokument. Jiena naħseb li m'għandniex neżaġeraw il-problemi il għanna. Meta għanna l-applikazzjoni ta' regoli differenti nazzjonali jeżistu eh, fil-kazistika tal-istati membri li meta inti taqra d-dettalji tara li hemm id-differenzi, però dawn ir-regoli meta inti jkollok bżonnhom? Ikollok bżonnhom meta il negozjanti u il-konsumaturi ma jkunux jistgħu jaqblu bejnietom. Ikollok bżonnhom meta jkollok għas li kollu jitressaq il-qorti u jena esperjenzajtu da meta jkollok dan każ bħal dan inti tkun mbagħad eh, tittaħseb f'liema liġi ħat applika liema każistika tal liema pajjiż ħat applika. U għavvi każijiet bħal dan li inti verament tħoss id-differenzi fi fis-suq u dan huwa naturalment ta' żvantaġġ għall-kumpaniji u jaqlalhom ħafna spejjeż, però eh, per eżempju fil-Lussemburgu hemm ħafna nis li provdu servizz eh, fil-Lussemburgu jiġu eh, fil-Lussemburgu huma jekk jagħmlu hekk iridu jirrispettaw il-liġi tal-Lussemburgu, però jużaw il-kondizzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali pereżempju tal-Ġermanja jew ta' Franza. Huma jistgħu ivarjaw il-kondizzjonijiet tagħhom minn dak li aħna għandna fil-Lussemburgu, però fuq livell ġenerali din mhix toħloq lna daqshekk problema u hemm riskju eh, jekk hemm riskju li huwa marbut ma' dan dan eh, eh, ma dawn id-differenzi, jiena naħseb illi dan ikun minħabba jekk natu każ jekk inti ma tkunx eh, rispettaj din il-kumpanija Belġana li ġiet fil-Lussemburgu jekk dawn mbagħad jispiċċaw eh, involuti f'każ dim il-qorti tal-Lussemburgu mbagħad tkun eh, id tal-kumpanija li għandha tirrispetta eh, il-liġi tal-pajjiż. Jiena naħseb li anke f'dawn il-każijiet permezz tagħhom nistgħu li illi hemm ċertu ammont ta' flessibilità. U Jiena naħseb li dak li sar f'din il-proposta għadu mhuwiex komplet. kif qal s-surġvab, għanna bżon bżonn ta' aktar jinsa biex aħna nkunu nistgħu intemmu dan ix-xogħol li bdejna, però għalissa rridu għalmenu nsaħħu dak li diġal ħakna u li għandna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, nafu li jintu għandkom ħafna esperjenza fix-xiri u negozju transkonfinali. Nirringrazzjak ukoll tal-li spiegajt na inti il-kas u l-punti tijak kanka permess dokumenti li provdejt il-na kem fil-Franċis u kif ukoll bl-Inglis. Aħna konna din nitkellmu fuq eh, gżejjer ta' ċertezza legali ktar kmini u aħna eh, naħsbu illi jekk ikonna din it-tarbija li għedha fuq din il-gżira tant sigura però l-baħar huwa mqalleb madwar ħajkonna l-problema xorta waħda. Jina issa nishtiq nistieden l jissa sabiex jissaqsu eh, l-mistoqsijiet lil dan il-panel tal-esperti li kellna, mbagħad nistieden lill-Presidenza tal-Kunsill jekk jixtuqu jitkellmu fil-qosor mbagħad jista' jkollna diskussjoni iktar ġenerali jiena naħseb li jkun tajjeb li nagħtu l-Kummissjoni fil-fatt illi wkoll jikkummentaw fuq xi ftit mill-punti li għadna kemm smajna. Jiena naħseb illi dak li għandu x'jaqsam il-punti speċifiċi dwar il-provi illi tawna l-esperti tagħna ħna nista' jkollna diskussjoni ġenerali u naħseb ukoll illi il rapporter saqsa xi mistoqsija jew tnejn, saqsa xi mistoqsija jew tnejn, nejn ġvab, kif diġà qedna Sinja Gebhardt, sur kjoġġuk. Grazie Grazzi ħafna sur President. il-kontributi kollha li smajna kienu verament sirja u nixtieq ringrazzjahom il-koll. Issa huwa ċar iktar x'numa l pozizjoni differenti dwar dan is-suġġett u naħseb li nistgħu naqblu ma' Sur Schmidt meta qal li huwa tajjeb li nkomplu aħna naħdmu dwar dan id-dokument. Però kif qalet is-Sinjura Goyen huwa kun tajjeb ukoll illi fl-aħħar mill-aħħar kollox għandu jkun inkluż f'dan id-dokument aħna ma nistawx ma jkollniex regoli ta' veru, ma jistax ikonna daw ir-regoli tal-fantaxxenza biex ngħidu hekk aħna rridu norganizzaw irwieħna, norganizzaw riċerka jew studju fuq eh, kwistjonijiet li għadhom pendenti, nafu li hemm interpretazzjonijiet differenti, hemm lokal daw l-interpretazzjonijiet, però jiena nixtieq insaqsikom Intom taħsbu li l-organizzazzjoni tal-konsumatur u malesti illi jaħdmu u jgħinuna b'mod kostruttiv sabiex eh, niftemu fuq livell li ta' protezzjoni tal-konsumatur illi japplika fl-istati membri kollha, jew taħsbu illi l-effett ta' din il-protezzjoni tal-konsumatur kif bħalissa ma tistax E, tkun ta' bażi tajba għal protezzjoni tal konsumatura aħjar. Grazzi ħafna issa Sinjura Gebhardt u bat is-Sur Rochefort, ma nafx kemm xatt ieħor, Sinjura Gephardt kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena għandi ħafna mistoqsijiet. U ħaniprova ninsa xiftit minn dawl mistoqsijiet għax ma nistax nitkellem fit-tul ħafna. Jiena naħseb li għed mill-prinċipji illi smajna imtenni f'kull prezentazzjoni mill-esperti huwa li aħna rridu naħdmu iktar dwar dan id-dokument. It-tieni punt li kien imtenni bosta drabi kien illi aħna għanna bżon ta' approċ imħalla, ġifiri għanna narmonizzaw bisħiċ ċertu affarijiet u narmonizzaw b'mod parzjali ċertu affarijiet oħra. Però l-iktar importanti huwa li narmonizzazzjoni minima fuq livell Ewropew. Jina smajta din il-ħagġa nixtuq li tikkonfermaw li u nixtieq nsaqsi mistoqsija li sur la xanson. Jekk joġbok, tina xi ftit eżempji. U l-mħabba li l-eżempju li tajtna kienu mażulin bir-reqqa ħafna jisa kinti vera provajt fit-tex il-punti pozittivi. Jekk jiena nataħarsa li il-paġna numru 8 tal-prezentazzjoni tiegħek il-perjodi illi inti niżilt huma pereżempju għandhom id-data ta' 3 Ottubru. U jien naħseb li din tista' tkun perikolusa kemm għal dawk li huma favur kif ukoll għal dawk li huma kontra u kun tajb li aħna konna xi ftit ta' eżempji prattiċi u naħdmu fuq din il-bażi minħabba li din ma tistax tirrifletti ir-realtà. Il-mistoqsija tiegħi għadha ġejja dak kien sempliċement kumment. Intom qegħdin hier hawnhekk bħala eh, esperti U jiena meta fittix fuq l-organizzazzjoni ta' Fullwork fil-fatt rajt illi verament jagħmlu xogħol interessanti ħafna mbagħad daħalt eh, is-sit pereżempju .de.fr ukoll bil-verżjoni differenti u jiena wasalt għal siti tal-internet differenti ħafna illi kienu għedin joffru prodotti differenti ħafna li qegħdin ikunu offruti mill-kumpanija tiegħek u ma sibt l-ebda prezzijiet mnizlin jena għal dawn il-prodotti. Ġifiri issa jiena nixtieq insaqsikom. Intkom għandkom tliet siti tal-internet differenti ħafna. U fil-fatt intom qegħdin toffru prodotti differenti ħafna. Jien ma naħsibx li dan huwa minħabba il-liġi nazzjonali teżisti fil-pajjiżi, iżda dan huwa minħabba iktar ħtiġijiet u dak li għandhom bżonn il-konsumaturi fil-pajjiżi differenti. Issa jiena nixtieqkom illi tispjegaw daqsxejn ġifiri, jekk aħna jkollna armonizzazzjoni sieħa u taraw illi aħna nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ, anka f'dawn il-każijiet. jekk aħna ikonna eh, l-istess tip ta' protezzjoni, però xorta waħda jkollna eh, prodotti differenti li jkunu offruti fil-pajjiżi differenti minħabba li l-konsumaturi ivarjaw fil tagħhom sanna sur Rochefort jekk jogħġbok sur Rochefort. Grazzi ħafna sur President jiena nixtieq eh, insaqs ir-rappreżentant tal-Business Europe illi jekk dak il qal ix t-reprezenta l-kumpaniji żgħar ta' daqs medjum kalla jekk sempliċement u xed jitkellem fuq kumpaniji kbar. Jiena naħseb illi il-kumpaniji zar u ta' daqs medju jipparteċipaw fis lokali u reġjonali. Memx ir-riskju li dawn il-kumpaniji mhux ħajibqgħu stabbli minħabba li aħna ħanbidlu l-liġi nazzjonali u minfloka aħna indaħlu din l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew, dan mhuwiex riskju eżistenzi eżistenti u għandi mistoqsija oħra. Dak li għandu x'jaqsam il difiża tal- drittijiet tal-konsumaturi din hija xi ħaġa li ma tantx insemmu u għalhekk il-konsumaturi llum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea ma jafux x'inhuma ma drittijiet tagħhom huma fil-fatt iridu jirraferu biss għal leġislazzjoni fil-pajis tagħhom jew tal-Unjoni Ewropea meta jkollhom problema. U jiena naħseb li jekk inti kollok armonizzazzjoni tal-sistemi għalmenu bekk inti tkun tista' tikkomunika fuq livell Ewropew maċ-ċittadini dwar x'inhuma id-drittijiet tal-konsumaturi jiena naħseb li din qed tkun xi ħaġa pożittiva ħafna minħabba li hemm kontradizzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp tas-suq għal benefiċċji tan-negozji u tal-kumpaniji, però fl-istess ħin aħna rridu nżommu livell tajjeb ta' protezzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi, però l-konsumaturi rridu jkunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom l-ewwel qabel kollox. Naħseb nista' intenni dak li qalet li qal is-sur Schwab u Sinjura Gebhardt. Nistanaw li għaw żewġ elementi importanti ħafna għek. L-ewwel qed nafu li rridu nagħmlu ħafna u ħafna ktar xogħol fuq din il-proposta, però jiena naħseb koll li dan is-suġġett huwa kumpless ħafna u nixtieq nkun naf jekk hux ħajkollna xi evalwazzjoni tal-impatt li tkun tista' tkun sodisfaċenti għal kollox minħabba li huwa impossibbli li inti tinkludi kull element Eh, f'dan is-suġġett u jiena però fl Sessin naħseb li iva huwa possibbli li ikonna dan l-armonizzazzjoni imħalta, iva nistgħu nsibu kompromess tajjeb naħseb jina għal dawn il-fatturi kollha li semmew. Però ma nafx jekk il-Kummissjoni taqbilx ma' approċċ bħal dan jenx, kun naf l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dan. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna Iva jena xtaqt nitkellem qabel il-Sunjura Gebhardt u s-Sur Ġvarb imma Sinjura Gebhardt qalet ħafna minn dawk l-affarijiet li xtaqt ngħid jienu allura nitkellem fil-qosor sfortunatament. Aħna għandna bżonn ta' approċ imħallat hemm ċertu affarijiet tekniċi illi jridu jkunu armonizzati fis-sħiesa biex aħna nkunu iktar ċari, però jiena naħseb ukoll li l-Kummissjoni permessa din il-proposta edha teqret il-livell ċar edha anzi tagħmel iktar eh, mimħawdin il-dispożizzjonijiet legali. Jiena naħseb u kolli għal-kumpaniji il-kbar din dawn mhumiex problemi dawn il-miżati li jridu jħallsu mhuma xejn għalihom, però hemm ċertu prattiċi wkoll ta' beħ u pranka ċertu eh, metodi ta' reklamar li jisir b'mod preċis minħabba li huma jafu eżattament x'inhuwa l-imġiba ta' taxxiri differenti li jvarja minn pajjiż għal ieħor x'inhu huma ħtiġijiet differenti ta' ċittadini. Però dan kollu jiena naħseb li aħna nistgħu nagħmlu progress jekk nadottaw eh, approċċ imħallat jiena naqbel mal-kollega mill Forwerk, għana diġa tkellimna bejnietna u naħseb illi jekk aħna nistgħu fil-fatt naqblu fuq l-aspett tekniku, nistgħu insolvu ħafna, però hemm bżonn li naqblu wkoll fuq l-armonizzazzjoni. Tajjeb, mela nistgħu nibdew mix-xellu kumbat naslu għall-lemin, però naħseb il mistoqsijiet tqasmu tajjeb, jiena wkoll għamil ċiftit noti u ħanaraw illi eh, l-esperti tagħna jirrispondu għal punti u l-mistoqsijiet li smajna. Grazzi ħafna, Sir President, dwar l-mistoqsija dwar il-kumpaniji żgħar daqs medju naħseb illi dan Huwa l-għana u l-lini ta' direttiva inti diġa semmejt il l-kumpaniji kbar jistgħu jaqblu jibidlu l-prattika tagħhom u jkollhom u li jkollhom qafas legali ktar monizzat jista' jnaqqas l-ispejjeż u dan jista' jkun ukoll ta' benefiċċju għal kumpaniji żgħar daqs medju li ma jistgħux huma ekonomikament ibieħu l-prodotti tagħhom barra mit-territorju tagħhom. Ġifieri għalhekk għalhekk aħna għalhekk bażikament din verament nixtiequ li din id-direttiva tgħaddi għal benefiċċju tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju U nafu però illi l-kumpaniji kbar għandhom interess kbir dwar dan. Issa kumment ieħor dwar l-armonizzazzjoni siħa u kumment illi sar anka minnaħa tas Sur Smith dwar l-organizzazzjonijiet tal-kumpaniji għandna nkunu ċari illi il-vantaġġ primarju ta' dan l-eżerċizzju ta' din il-proposta huwa li aħna noħolqu qafas armonizzat biss aħna ma nixtiequx illi jikonna qafas armonizzat imtejjeb minħabba li nafu għal xiex nistgħu naslu permezz ta' dan il-qafas nistgħu naslu għal 27 sistema differenti u aħna ma nixqux nerġgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni bħal di. naturalment aħna nistgħu eh, nibdlu eh, il-kumpaniji jistaw jkunu iżgħar, jistaw jkunu ikbar, però organizzazzjoni seħat tista' tkun ta' vantaġġ kemm għall-kumpaniji kif ukoll għall-konsumaturi maħabba li huma jkollhom drittijiet eh, l-istess drittijiet fl-Ewropa kollha. Ringrazzjakom. Merci, Monsieur le Président. Je réponds d'abord à Grazzi, Sur President, l-ewwel net fuq il-domanda tas Sinjura Gebhardt. Nirringrazzjak għall-interess tiegħek fil-kumpanija Vorwerk ma nafx li ma sit tħalt, forsi għan tħalt fuq sit pirata xana dik il-problema, ma bujħu ħafna prodotti differenti, f'pajjiżi differenti. Għed fil-bidu tal-prezentazzjoni tiegħi li għanna ferrat oħra fi 11 stat membru li huwa riżultat ta' 26 sena fis-su Ewropew. Nafu x'inhu huma l-problemi relatati mad drittijiet tal-istabiliment u affarijiet simili iżda nafu li iktar hija ta' valur li konna kumpaniji sussidjarje flok eh, kumpanija waħda, ġifiri għanna 11 kumpanija sussidjarja f-26 pajjiż differenti. Iva għanna tlet siti, waħda ġermaniza, waħda franċiza, waħda belġana, iżda l-prodotti fil-fat l-istess. Fir-rigward il-komment tal- fir-rigward il-paġna 8 tal-prezentazzjoni tiegħi, Hawnhekk iva un tistaw telab bid-dati differenti u bl-elementi differenti iżda l-idea hija xenu ta' valur hawnhekk, mhux parametru wieħed tal-perjodu ta' rtirar flakuna partikolari iżda tittieħu l-istampa ġenerali għall konsumatur li hija importanti mhux il-tul nominali tal-perjodu kemm huwa twil dan il-perjodu iżda li fuq istampa ġenerali rridu naraw ir-regoli kollha li jitqisu billi nqisu wkoll il-perjodi, il-kejl differenti, id-data ta' skadenza jew data ta' domin, hawnhekk tajtkom eżempju biss kif il-level ta' protezzjoni jiżdied bil-perjodi taħt la bozza direttiva. Iżda iva tista' ssib eżempju fejn stat membru ikun qed jitlef ċertu każi ta' tul tal-perjodu tal-irtirar. Jekk fimt sow, għandek xi nuqqas ta' ċertezzi fuq il-garanziji tal-preżentazzjoni tiegħi. Jiddispjaċini ferm. Iżda jien ma naħsibx li hemm xi ħaġa li mhix korretta f'din il-preżentazzjoni. Nistiednek taqra l-istudju kollha l-istudju minn Business Europe il-Legal Compendium dawn huma kollha eh, studji li saru bir-reqqa. Ir-riżultat huwa dejjem l-istess li kontrarjament għal jaħsbu nies hawnhekk il-kriterji kollha huma rispettati, dritt tal-irtirar, il-daqs tul tal-perjodu tal-irtirar, il-pis tal-prova, dawn huma kollha drittijiet li jinsabu fl-istati membri minkejja li hemm deklin fil-produzzjoni. Iżda xorta tinżommu l-status quo dik hija l-lan tal-preżentazzjoni tiegħi. Permettu li nwieġeb għal din l-aħħar punt. Huwa veru jekk inħarsu lejn l-implementazzjoni tad-direttiva huwa kif qed tajt inti jekk inħarsu lejn stampa ġenerali din l-tabella tiegħek mhijiex korretta għax hija biss implementazzjoni ta' direttiva speċifika. Fir-rigward id-domanda ta' Sur Schwabs, rridu naraw fl-Europa x'inhuwa l-armonizzazzjoni minima u l-armonizzazzjoni sħiħa. Il-prinċipju ta' armonizzazzjoni minima ila tiġi konsidrata bħala vitma tal-trattat ta' Maastricht. Din hija xaġa importanti minkejja li mhijiex applikabbli għax il-bażi legali mhijiex dik. Għalhekk inna naħdmu ħif dawn l-aħħar snin sabiex naħarbu minn dan l-approċ biex ma jkonniex dan l-approċ u nkunu kemm jista' jkun pragmatiċi. U dan għamenniħ flimkien mal-organizzazzjonijiet kollha, u għalhekk ħriġna bil-konklużjoni b'din il-proposta hija li nistgħu naċċettaw approċċ imħallat fuq kwistjonijiet tekniċi li jgħinuna nħeffu l-ħajja biex nofru prodotti u servizzi li huma transkonfinali, iżda m'hemm l-ebda possibilità għalina sabiex naċċettaw affarijiet oħra flok l-armonizzazzjoni minima meta niġu fir-rigward il-kontratturi u l-garanziji minimi legali. Għalhekk aħna nemnu li l-armonizzazzjoni sħiħa tagħti stampa ħażina lill-kummerċanti u fir-rigward in-negozju transkonfinali. Mbatt fir-rigward is-Sur Hoxfor, grazzi għad-domanda tiegħek. Ovvjament meta nittrattaw il-kwistjonijiet tal-konsumatur, l-affarijiet tal-konsumatur, id-drittijiet huma stadju u mbagħad wara li jkollok il-leġiżlazzjoni li tidħol fis-seħħ il-konsumatur irdu jkunu informati li għandhom dawn id-drittijiet. Huwa minnu li hemm strument ta' armonizzazzjoni li ħajħeffef il-kampanji ta' kuxenza huma Ewropej, huma nazzjonali u huma organizzati mill-awtoritajiet pubbliċi jew l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi Huwa minnu dan iżda mhux biss irridu nkunu nafu li għandna drittijiet iżda li l-drittijiet jiġu applikati b'mod xieraq. Kenna ġestjoni tal-elementi tal-konsumaturi, il-soluzzjonijiet tal tilwimiet tal-konsumaturi, iżda dan huwa punt importanti ħafna għalina wkoll. Tajjeb wis, marċevejċ eh, domanda diretta, iżda naħseb l-punt li għamil s-sur xfab kien interessanti ħafna, kien kollega tiegħi Monik qalet li għamilna progress iżda rridu niftakru fl-istess ħin il-Kummissjoni qiegħda tniedi affarijiet bħal gwida tal-Unjoni Ewropea għall-kummerċ elettroniku u hemmhekk ikollok l-impressjoni li l-livell minimu qed jiġi nfurzat kull imkien. Din hija perikoluża x'jekk inżidu l-limitu fil rigward l-armonizzazzjoni Hemmhekk imbagħad bidlu l-affarijiet għax imbagħad irridu nħarsu lejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Madana kollu ma rridx noqgħod eh, nagħmel il-bsaten ferroti. Jekk aħna kapaċi nżidu l-livell tal-armonizzazzjoni nazzjonali aħna xorta waħda jkollna problemi Per eżempju, l-kwistjoni ta' non-konformità, pal per eżempju l-informazzjoni tal-kontratti. Jekk dawn il-konsumaturi għandhom xi drittijiet, drittijiet bħal per eżempju li joħorġu mill-kontratti, dan jeżisti jew le. Kull stat membru mbagħad irid jara irid jiġi mistoqsif meta jkun hemm tilwimiet u dan ifisser riperkussjonijiet ta' applikazzjonijiet ħżiena fl-esperjenza tagħna hemm perjodu ta' preskrizzjoni għal kummerċ transkonfinali dawn huma verament il-problemi li qegħdin jinħassu. U nixtieq nikkonkludi fuq dan il-Kummissjoni jekk jogħġobkom tippruvawx tbellawna il-slogan tal-armonizzazzjoni bħala l-kura ewlenija unika għal diffikultajiet tagħna. Forsi jkollna xi progress iżda mbagħad ikonna nejxu b'din id-diversità legali. Ma nistgħux nagħmlu aktar milli diġa' għamilna fir-rigward l-armonizzazzjoni. Is-sur Leħner telaq din hija eh, xi ħaġa ta' sfortuna lina iżda Fir rigward il-direttiva tal-kreditu għal konsumatur il-verżjoni riveduta ġiet adottata u pubblikata issa hija direttiva li tipprova tagħmel armonizzazzjoni sħiħa massima din hija l-ħaġa li tipprova ibella għandna iżda tibqa' taħt id-diskrezzjoni tal-istati membri u għalhekk għal darb'oħra naraw li jekk nħarsu lejn irqaqat hemm ċertu Ehm, approċ ta' wieħed li jaċċetta armonizzazzjoni, ġifiri rid ikun armonizzazzjoni minima fuq ċertu aspetti iżda hemm punti oħrajn fejn m'hemmx għalfejn qogħdu nagħmlu ħafna għal xejn. Dik hija terminoloġija li fl-aħħar ħriġna minna, jgħid il-President. Iżda dan wasal għal wara ħafna żmien għax ma kienx hemm qbil fl-ewwel qari li kważi mal għajniex. L-istorja kienet tkun ferm iqsar kieku aċċettajna dak l-istadju. Dibattitu kien wieħed interessanti ħafna, tweġibiet tagħkom weraw evidenza ċara. Il-proposta tiegħi hija li nagħti l-kelma lis sur Duling Mbatt l-Sinjura Testori, um, lekk konna l-Kunsill u l-Kummissjoni, mbatt nara jekk hawn xi kollegi li għad għandhom xi domandi li jixtiequ jikollom tweġiba għalihom, mbagħad ngħaddi l-kelma lill-rapporter li rrit jagħmel sommarju li hija xi ħaġa li vera rrit jaffronta b'kuraġġ xie hija diffiċli ħafna. Diġà qabad jaħdem fuq palissa kif qed naraw Tajjeb wis, Sur Doling, tittatina forsi l-perspettiva mill-punt di vista tiegħek tal-Presidenza svediza. Mill-Presidenza svediza, mhux mill ruol tiegħek bħala Viċi President tal-Grupp. Grazzi, President, grazzi tal-istudent hawnhekk illum. Huwa Hija leġizlazzjoni importanti ħafna l-Presidenza Svediża u qed nagħmlu l-almu tagħna sabiex niżguraw li nagħmlu progress f'dan id-dossier. Aħna kuntenti ħafna l qegħdin hawn illum nisimgħu diskussjonijiet, naħseb li qed jagħtu l-frott u naħseb li kienu interessanti ħafna. Il-Kummissjoni eh, wrid nidiet din il-proposta s-sena li għaddiet, diskussjonijiet bdow taħt il-Presidenza Franċiża u Franza wkoll organizzaw konferenza tal-presidenza fejn eh, direttiva tal-konsumatur u dritti tal-konsumatur kienet priorità fl-agenda. Imbagħad il-presidenza ċeka għamlet eh, laqat regolari li tawna l-opportunità li nistaqsu l-Kommissjoni, nitrattaw ħafna kwistjonijiet u tħassibiet u stajna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet b'mod individwali. Naħseb li f'dak iż-żmien aħna nnexxin nifmu li mumma dawk l-oqsma li jata tfadlilhom kustjonijiet li jew domandi li jridu tweġiba. Mbagħad f'Lulju il-Presidenza Zvediża ħadet dan id-dossier f'idejha, komplejna bil-laqat regolari, u mbagħad bdejna billi nħarsu lejn il-kapitlu erba' li għandu x'jaqsam mal-prodotti difettużi u difetti. Umbat kena diskussjoni ġenerali fuq termini ta' kontrat inġust, termini inġusti tal-kontratti. Mbagħad hemm numru ta' listi nazzjonali u lek irid ntuhom ħarsa u naraw x'inhi r-rabta ma' dawn il-listi din hija xi ħaġa li tqajmet illum Aktar kmini bħalissa għandna grupp li qed jaħdem fi Stokkolma biex jara kif jista' jmexxi l-affarijiet il qudiem u bħalissa wkoll qegħdin inħarsu lejn l-applikazzjoni lejn il-kamp ta' applikazzjoni biex naraw l-aspetti kollha differenti tad-direttiva waqt il-presidenza tagħna. L-impressjoni tagħna minnaħa tal-presidenza hija li qed ikonna Diskussjonijiet utli u kostruttivi fil-Kunsill iżda importanti li nisħu fuq il-fatt li l-inna ħafna sabiex nilħu bil b'saħħtu jew inkella nilħu konsens veru propju f'qasam partikolari, iżda naħsbu li qed nimxu fi triq it-tajba qed nimxu l qudiem l-istati membri qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex joħorġu bis-soluzzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mad domandi differenti li jitqajmu. Nemmen li domandi li l-aktar li kienu kontroversjali u diskussi l-aktar fost l-istati membri ġew marbuta sew mal komp ta' applikazzjoni ta' direttiva. Tkellimna dwar dan dwar l-gżira, l-bahar u l-lum provajna naraw xinu hija l-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva U Iva naħseb li rridu nagħmlu aktar fir rigward it-testa direttiva, imbagħad imbagħad għandek ir-rabta wkoll ta' drittijiet ta' stabiliment kif ukoll relazzjonijiet għal leġiżlazzjonijiet oħra u kif nistaw naħu bil fuq leġizlazzjonijiet oħra u kif il-leġizlazzjoni ħat effettwata minn din il-proposta. Issa ser naħdmu fuq dan fil-ħarifa u ħanipruvaw eh, naħdmu, għaw naħdmu dwar dwar dan sa Deċembru mbagħad il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ħadd titkellem dwar l-affarijiet ewlenin mal-kollegi tal-Istati membri u diffiċli ħafna f'dan l-istadju li naraw kemm aħna se ndumu biex intemmu dawn u biex niksbu xi affarijiet importanti. Iżda għamlu l-almu tagħna u namlu dak kollu possibbli naħsbu li importanti. L-abbozz ta' direttiva hija waħda importanti iżda dak li qalet Janko Sabuni meta kienet hawnhekk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin f'Settembru qalet li l-Presidenza Svediża hija kuntenta ħafna u ħatkun miftuħa l-kummenti tagħkom għad-domandi tagħkom u ħatkun disponibbli jekk tiħtieġu xi għajnuna. Grazzi tassew kont qed naħseb nistaqsix mistoqsija lilek li hija relevanti diskussjoni li kellna hawnhekk. Il-Kunsil qed ifittex xi rotta ta' armonizzazzjoni massima jew inkellem xi stati membri li lest li jaċċettaw armonizzazzjoni eh, mħalta. Jew hemm xi triq tan-nofs. Grazzi, bħalissa diskussjoni tagħna huma bbażati fuq is-sostanza, iġifiri fuq il-proposta nifisa. Jiġifieri qegħdin nibbażaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Aħna maħniex namlu diskussjoni speċifiċi dwar l-armonizzazzjoni. Aħna qegħdin nimxu kapitolu wara kapitolu biex naraw kif nistgħu insibu soluzzjonijiet fi stadji differenti. Għalek aħna tinħarsu lej proposta illi fl ħar mill ħar għanda l armonizzazzjoni massima. Iżda l-istati membri għadhom maħarsux lej artikolu erba' illi jitkellem dwar il-level armonizzazzjoni Aħna konna tinħarsu lej l-sostanza ta' direttiva eh, in ġenerali. Grazzi ta' risposta tijak. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Testori tal-li baqgħet magħna tal-li għadet tisma' hawnhekk u tieħu ħafna noti. Nixtieq nagħtik l-opportunità biex twieġeb għal xi punti li tqajmu. U forsi tixtieq tagħtina l-opinjoni tiegħek sissa u jekk hemm xi affarijiet li tixtieq tirrispondina dwarhom hekk jogħġbok eh, tista' tagħmel dan. Grazzi tassew, Sur President tal-li tajtni dawn il-ftit minuti biex nwieġeb, ser inkun fil-qosor. Aħna servizz responsabli għal-konsumatur. Għal-konsumaturi, aħna rridu intejbu id-drittijiet tal-konsumaturi, rridu intejbu l-lasla tagħhom il-proposta tagħna saret sena ilu u kifet jien kif qalet il-Kummissjoni tiegħi aħna lesti illi intejbu, aħna lesti li nirrevedu l-livell ta' protezzjoni. Jiena diġa' semmejt il-garanziji, il-rimedji u ovvjament aħna qed infittxu li nagħmlu dan fil-Kunsill. Jiena tkellim dwar gżira, l-armonizzazzjoni sħiħa tagħna hija armonizzazzjoni sħiħa ta' gżira mhux tal-baħar kollu, hemm moqsma illi aħna maħniex narmonizzaw. Kapaċità ta' kuntatt, il-kondizzjoni ta' responsabilità, aħna maħniex narmonizzaw kollox, aħna qegħdin nażlu partijiet mill-dritt kontratwali tal-konsumatur u fuq dak aħna irridu li kunem armonizzazzjoni massima. Hawnhekk nixtieq nirrispondi lil Monik għaliex dan huwa punt fejn aħna spiss ma naqblux. X'inhuma l-ostakli e, għal aktar kummers transkonfinali u kummers transkonfinali jagħmel tajjeb għal tkabbir ekonomiku tagħna u ħadd ma kontesta dan. Mhux biss jagħmel tajjeb għal tkabbir ekonomiku ma wkoll jagħmel tajjeb għal konsumatur li ser kollu aktar għażla. U għonek jina nistidinkom biex taqraw għalli xaħna ħadna dissa xur biex namlu evalwazzjoni tal-impatt. Biex natikom eżempju wieħed tal-spejjes li aħna nitkellmu għal b'distanza tiswilu 30 darba inqas illi ju ibih madwar l-Europa, għalix jien minix nżid din il-frammentazzjoni, minix nesagġera, iżda jekk din teżisti, din teżisti u eh, il-konsenna hija aktar komplessa. Il-kustjoni tal-lingwa hija xi ħaġa oħra 22 lingwa u ma rridux nibdluhom. Il-punt liħor meta aħna ngħidu li t-tabella tagħna, id-dokument tagħna mhuwiex les, mhuwiex eh, Eh, komplet juwa minnu għaliex għadna qed naħdmu dwaru l-Kummissjoni tiegħi iddeċidiet li taqsam magħkom bit-trasparenza sħiħa xi ħaġa li ma kienx dokument uffiċjali tal-Kummissjoni u għalhekk huwa non-paper. Aħna ma nistgħux nagħmlu dokument uffiċjali tal-Kummissjoni bħalissa f'dan il-waqt. Aħna dan ser namlu meta jkun hemm l-emenda tagħkom u meta intom ikolkom il-pożizzjoni tagħkom għalhekk tagħna kien kontribut għal dialogu trasparenti, dialogu miftuħ li nishtiq nagħmel magħkom u mal-partijiet kollha interessati. Grazzi tassew. Iva senjuri, sittan eskwar ta' tfadlinna ħafna ħin. Qabel ma ngħid l-Andreas biex eh, jiġbor l-informazzjoni, għak nixtieq narakaw xaħat xi ħadd jitkellem. Iva. Onorevoli Gebart, Iva, nistaw nużaw il-ħin u għanna l-esperti nek maħna biex jajnuna l-ewel ħagġa. Dak li għalit il-Sinjora Testori. Inti għadek kem tgħid illi inti trid illi tarmonizza il-gżira u tħalli l-bahar kif inhu. Iżda din mhix l-istess ħaġa li għedna qabel, qabel inti għed. illi aħna konna sen zommu l-armonizzazzjoni massima. Ovvjament din hija kwistjoni ta' definizzjoni iwa. Iżda rridu nkunu ċari dwar xi qed nitkellmu hawnhekk. Il-Kummissjoni eh, trid tkun taf x'qed tfisser meta titkellem dwar armonizzazzjoni. It-tieni punt. Li rappreżentant tal-Kummissjoni għal darbohra. oħra. Jiena ser nitkellem dwar mistoqsija illi kenna fl-ewwel round. L-ewwel mistoqsija li poġġa sur xwab, mistoqsija ta' sew interessanti. Ma nistax niftakar meta ma kien hemm l-isem imma kien hemm uh, sinjura illi tatna eżempju ta' kummerġ bejn il-Ġermanja u Franza kejlu Strasberg infatti fej kien hemm Franċiżi illi qed imorru l-Ġermanja jiffirmaw uh, ftehim ta' qabel kuntratt biex jixtru xi tamir, xi appliances. Umbagħad deċidew illi jirtiraw minn dak il ftehim U ma kienu sorpriżi għaliex ma kellhomx permessi li jagħmlu permessi li jagħmlu fil-Ġermanja huma assumew illi din kienet eh, kien ser ikun hemm l-istess liġi fil-Franza bħal-Ġermanja fil-Ġermanja pal Franza. Iżda dan ma jeżistix fil-Ġermanja dan id-dritt. Huma marru il-Ġermanja għaliex ħasbu li kien differenti iżda le xi ħadd spjegalhom illi kienet l-istess liġi. Interpretazzjoni differenti tal-liġi għal xi appliances ma nafx li ma eżatti, fi Franza wieħed għandu l-istess dritt li jirtira palma hemm fil-Ġermanja iżda l-mod wa trattat b'mod differenti. Għalhekk dan huwa eżempju li jien qed nagħtikom hawnhekk nistaqsi l-Kummissjoni li din hija differenza kulturali u inti taħseb li differenzi kulturali bħal dawn jistgħu jiġu solvuti permezz ta' armonizzazzjoni massima li ma naħsibx. <coughs> Is-sur Schmitz jidirlu li dan mhux minnu. Jien qed ngħidilkom dak li qalu li dak li fimtien. Huwa meħtieġ illi nkunu nafu x'inhi il-verità. Dan għaliex dan irridu nżommu f'moħħna waqt id-dibattitu wkoll. L-esperti tagħna tkellmu dwar is-suq, dwar il-liġi, iżda mhux dwar il-konsumaturi nfushom. Tkellmu vera ftit dwar il-konsumaturi u għattini darba li qed nipprova l-indawar id-direzzjoni ta' dibattitu fuq il-konsumaturi nfushom. Nittama li eh, jirnexxieli din id-darba. Grazzi. Issa, Senjura Xaldemoza, Senjura Styler, xaħatiħor mill-komitat jistaqsi xaħġa fl-axħar? Le, Senjura Xaldemoza. Grazzi, kif qalet Evelyn, jiena nħoss li la darba fadlinna nafti tal-ħin jew nużawh bl-aħjar mod possibbli. U għalhekk iddeċidejt li n-intervjeni. Qed nirrifletti fuq dak li ntqal illum u jkolli nejt jina xi ftit konfuża. x drabi kolli l-impressjoni aħna maħniex diskutu l-istess proposta meta nisimaw il-Kummissjoni, rappresentanti tal-konsumaturi jew tal-intraprizi, jidher li qed nitkellmu fuq proposti differenti. L-opinjonijiet huma differenti. Għalek, xinu, xini l-qalba tad dibattitu tal-lum? Il-qalba hija li dan id-dibatt dawn id-differenzi qegħdin hemmhekk għaliex għandna prospettivi differenti meta aħna nittrattaw din il-kwistjoni. Fl-Ewropa jeżistu dawn id-diverġenzi, dawn id-differenzi, dan m'hemmx dubju dwaru. U armonizzazzjoni massima tmur favur l-intrapriżi da min-naħa l-oħra aħna għandna xi ftit ta' dubi għaliex hekk neżaminaw il-prospettiva tal-konsumatur taċ-ċittadin fejnhom il-vantaġġi, il-benefiċċji tiegħu. Da zgur mhux ħanaraw eh, malajr dawn il-benefiċċji. il komissjoni tgħid li l-konsumatur Ewropew il-konsumaturi kollha jibbenefikaw mill-proposta. Iżda forsi jkun aħjar il-Kommissjoni tgħidilna aħna qegħdin nippreżentaw din il-proposta għaliex irridu il li natu vantaġġ l-intrapriżi u l-kummerċ transkonfinali f'pajjiżi fid-Danimarka. Matul l-elezzjonijiet Ewropej dan dan kien wieħed mill-ikbar suġġetti il-ħarsin tal-konsumatur u minnaħa l-armonizzazzjoni tal-bosta liġijiet minnaħa ta' Brussell. Għalhekk iċ-ċittadin Jekk ma jarafx il-benefiċċji ta' proposta bħal din allura hemm problema. Ovvjament, irridu nużaw il-ħin li għana disponibli biss neżaminaw fid-dettal li huma il-konsegwenzi ta' proposta bħal din jiena jkolli ngħid illi l kompitu tal-kummissjoni hemm sitwazzjoni differenti bejn pajjiż u ieħor. Iżda t-tabella li faslet il-Kummissjoni minħabba dan din ir-raġuni ma tistax tkun eżawrjenti. Is-27 parlament tal-istati membri irridu nikdbulhom u ngħidulhom jaħsbu dwar dan. Forsi jistgħu jagħtuna xi opinjoni tagħhom. Il-evaluazzjoni tal-Kummissjoni mhijiex biżejjed. Zgur il-proposta taħħa tiffavorixxi lill-intrapriżi iżda aħna rridu nkunu nafu xi jaħsbu l-Parlament Nazzjonali għalijo fundamentali li nkun naf li l-proposta tagħti vantaġġ mhux biss lill-intrapriżi iżda wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi lil kull min intervjena. Jiena naħseb illi il-rapporter jista' jikkonsidra din il-problema Hemm diversi persuni li diġà sottomettew ir-rapporti tagħhom u din nistgħu nikkonsidraw. Sinjura Styler, grazzi sur President. Jien nixtieq inżid ma' dak il-qalet Crystal. Aw beżam biżam il-kostituenza tiegħi fl-Skozja li ser ser kun hemm telf ta' drittiv dak li għandu x'jaqsam ir-ritorn ta' prodotti difettusi u anke direttiva ta' servizzi finanzjarji ma tiddirx illi qiegħda tejjeb il-drittijiet tal-konsumatur. Jien qed naqra minn paġna 12 dik in-nota ta' briefing illi ngħatajna hemm mappa u fija hemm bandiera tal-Iskozja fuq ir-Renju Unit li turi il-Renju Unit u fl-Iskozja aħna ser innaqsu drittijiet ta' nies. U din taqa taħt artikolu 20 il-garanzija legali illi ġiet proposta li ser kunem tnaqqis ta' protezzjoni tal-konsumatur flok titjib fil-kostituenza tiegħi. Għalhekk li jena nishtiq nistaqsi li dwar din il-kustjoni partikolari kif edha tejjeb id-drittijiet tan-nies li jena nirrepreżenta jena żgura li edha tnaqqashom. Jena nasib li din irridu nirranġawha. Nsibu soluzzjoni għalija jena napprezza anka jekk qed nintervjeni tard issa. Iżda jiena nixtieq illi naħsbu darbtej dwar din u jiena ngħix fuq gżira għalhekk hija importanti għalija. Grazzi, Catherine jimporta li nistaqsi li xaħġa dwar eh, paġna 12. Hemm problema fil kummers transkonfinali bejn l-Ingilterra u l-Iskozja għaliex dawn għandhom perjodi ta' responsabilità differenti. Din hija xi ħaġa li jrid jitratta l-Gvern tal-Iskozja. Forsi jrid ikun armonizzazzjoni minima jgħid il-President. Tajjeb naħseb li għaw ftit aktar, kien għaw ftit aktar mistoqsijiet, mill-istennejna, issa s-senjura testori, forsi tista' titkellem. Is-senjura Bills eh, daħlet fl-aħħar minuta u tix tistaqsi mistoqsija. Jiena nisti nfakka lil kulħadd illi aħna ma nejsux eh, fi gżir, aħna nejsu f'dinja integrata globalizzata fejn eh, drittijiet tal-regoli tal-konsumatur armonizzati terejbu l-kummerċ, terejbu l-prezzijiet u l-asla tal-konsumatur. Din hija l-kwistjoni, it-tweġiba għal-votanti tiegħek. Jiddispjaċini, din hija waħda mill-tweġibiet, grazzi. Min iktar sta' intervjeni? Issa ser jitkellmu l-esperti tagħna u jekk irid il-professur jistgħu wkoll jagħtina stqarrija ħarija tiegħu jekk trid dejjem. Mela l-kellima jistgħu jibdaw jitkellmu mbagħad ngħaddi għas-Sinjura Testori. is Amaris fil-qosor naħseb li huwa Importanti li nfakru dak li qalet il-kellima preċedenti aħna rridu nħarsu lejdan bħala pakkett. Ovvjament dejjem ħansibu kampjuni fejn il-Liġi Nazzjonali ser tiżdied ser tonqos Iżda ma rridux noqogħdu naqbdu ma' kull bidla, aħna rridu nikkomunikaw lill-konsumaturi il riżultat ġenerali, riżultat aħħari li aħna qegħdin niprofaw nfittxu hawnhekk is-soluzzjoni Ewropea biex niżguraw illi il-konsumaturi qed eh, ftej ma ġusta hawnhekk. Jena. You know naħseb illi kulħadd ikun kuntent illi l-kustjonijiet tiegħu jiġu ranġati, grazzi. L-aħħar suġġeriment biex norbot ma dak li qalet il-sinjura mill-Iskozja hawnhekk huwa illi punt importanti tal-preżentazzjoni tiegħi kienet illi kien hemm żewġ approċċi minħata tal-Kummissjoni għal din id-direttiva hemm differenza kbira jekk tarsu lej kuluri fuq il-mappa bejn kapitolu 3 drittijiet ta' ritirar u kapitolu 4 tal-garanziji, kapitolu 3 wa kollu aħdar, kważi kollu aħdar. Fejn f'dak eh, kapitolu 4 huwa aktar oranġo jew aħmar. Allura dwar dak li għandu x'jaqsam ma' politika nistgħu ngħidu li huwa possibbli illi il-membru mill-Iskozja tista' eh, tista' titkellem dwar armonizzazzjoni massima jekk se tnaqqas il-perjodu mitla snin għal sentejn. Jiena ma nafx jekk il bqija tal-industrija taqsamx din l-opinjoni, jiġifieri l-armonizzazzjoni massima twassal biex il-negozju ibati minħabba fija u dan huwa livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Ekk huma l-affarijiet jiena nasib li proposta l-direttiva minnaħat tal-Kummissjoni dan tagħmlu f'kapitolu 3. U forsi aħjar niddiskutu kapitolu 4 bassa. Grazzi. Aħna favur armonizzazzjoni eh, mħalta, jiena naqbel ma' Carlos illi rridu nanalizzaw din il-proposta bħala pakkett u ma naqbdux ma dispożizzjoni waħda f'sens f'sens wieħed jew ieħor. Dan irridu naraw bħala pakkett irridu kun hemm livell adegwat ta' protezzjoni biex naħdmu b'mod kostruttiv jiena nixtieq infakka il parlament illi titlu ta' din id-direttiva huwa drittijiet tal-konsumatur. U mhux il-drittijiet tal-kummerċanti dan irdu nżommu f'moħna l-organizzazzjoni tiegħi wkoll hija disponibilità tagħkom jekk tixtiequ xi aktar xi ftit aktar informazzjoni. Grazzi. Se nkun fil-qosor. Aħna l-esperti ta' su intern. Hemm frustrazzjoni dejjem tikber fost in-nies tal lussemburku illi huma jiġu mċaħda li kollhom eh, kunsinna ta' prodotti minn siti ta' e-commerce mill-Ġermanja u Franza. Huma spiss eh, jirreferu għal frammentazzjoni, kontratti differenti, raġunijiet differenti. Jiena ma rridx noħloq til-wima hawnhekk ma' Sur anson. Iżda jider li jew eh, din il-segmentazzjoni, frammentazzjoni tas-suq. Iżda dak li huwa importanti huwa l-kwistjoni dwar il-negozji żgħar għaliex aħna konventi illi ħafna eh, websites ta' negozji żgħar fil-Ġermanja u fil-Franza e-commerce mhumiex konxi tal-kamp ta' applikazzjoni għaliex il-Ġermaniżi jaħsbu biss dwar is-suq tal ġermani u l-Franċiżi dwar is-suq ta' Franza. Għalhekk mhumiex biss l-attitudnijiet tal-konsumaturi li rridu naraw, iżda wkoll dik tal-attitudni tan-negozji. Dan imur li lil il problema tal-armonizzazzjoni. Iżda hawnhekk hemm l-ixkil illi qegħdin eh, jostakolaw is-suq il-ħidma tas-suq intern. Iva, l-ewwel ħaġa dwar il-kummenti ta' Sinjura Gepard u differenzi bej Franza u l-Ġermanja. Waqt l-ewwel sentejn huwa l-kummerċant li huwa responsabbli jekk ikun hemm xi problemi b'xi prodott partikolari matul dawk l-ewwel sentejn. Għalhekk hemm xi differenzi żgħar jista' jkun hemm possibilità li din tkun provduta mill-kummerċant Franċiż li jirritorna jew jagħti verżjoni ġdida tal-istess prodott jew jagħti sostituzzjoni ta' dan il-prodott iżda meta jgħaddu s-sentejn. Meta dawn jiskadu mbagħad hemm differenzi kbar bejn id-drittijiet Franċiżi u Ġermaniżi fir-rigward tal-sostituzzjoni tal-prodott. Ġifiri drittijiet fil ġermani huma ħafna inqas meta mqabbli ma dawk fi Franza. Tantu minnu dan illi jina ma nafx jekk naqsamx il-bridge biex immur ġewwa kejl, aħjar nibqa' fi Franza biex nagħmel ċertu tip ta' negozju. Dan ovvjament eh, nżidu għomma differenzi lingwistiċi u kulturali. Hemm ħafna raġunijiet. Għaliex wieħed għandu jagħmel għażla partikolari li jistri prodott u fejn ikun l-aħjar li jagħmel dak it-tip ta' akwist. Wieħed irid iħares mill-qrib b'attenzjoni kbira għal kull paragrafu, għal kull punt biex jara x'inhu l-aqwa mod. Apparti minn hekk irridu naħdmu aktar irridu nħarsu mill-qrib irridu nagħmlu skrutinju minnaħa tal-Kummissjoni jekk tassew aħna irridu nħarsu id-drittijiet tal-konsumaturi u rridu għaffas ta' armonizzazzjoni massima. Jiena nemmen il-kummerċanti il kummerċanti iku jibbenefikaw ukoll jekk aħna ikolna dan it-tip ta' dritti tal-konsumaturi armonizzati bisħieħ jew universali. Senjura Testori tixtieq titkellem? Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq ngħid li l-impatt regolatorju l-analiżi tal-impatt tar-regolamenti tagħna tad-direttiva tagħna fuq la leġislazzjoni nazzjonali din it-tabella li aħna provdejna hija xi ħaġa illi aħna tajna aħna ma rikjedejniex. Aħna għandna dmir li nevalwaw l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali. L-analiżi li għamilna hija xi ħaġa illi aħna ma nistawx namluha ma nix l-arfin. Hija xi ħaġa li aħna nagħtu biex nikkontribwixxu għad-dibattitu. Ejja ma jkunux dogmatiċi dwar din l-armonizzazzjoni massima jew armonizzazzjoni minima, dak li rridu namlu bħala entità responsabbli mid drittijiet tal-konsumaturi hija li ntejbu il-protezzjoni tal-konsumaturi li l-konsumaturi kollha fis 27 stat membru u għall-480 miljun ta' konsumaturi. Jekk hemm xi stat membru qed joffri aktar protezzjoni iva nafu bih dan. Iżda aħna qegħdin inħarsu lejn il-konsumaturi kollha Ewropej punt żgħir ieħor biex nirrispondi għas-Sinjura Gepard huwa li m'hemmx kwistjonijiet kulturali, hemm ħafna kwistjonijiet li huma regolati mill-leġislazzjoni nazzjonali. Dawn huma regolati mill-liġi kontratwali ġenerali, grazzi. Grazzi l-kom il-kol tal-kontributi ta'kom u issa nixtieq nistieden lil rapporter sabiex jagħmel taqsira tal-punti ewlenin u forsi jista' jispjegana xa jkunu l-passi li jmiss għal dan il-proġett. Grazzi ħafna sur President l-ewwel nett nixtieq ngħid illi jiena verament kuntent illi aħna kellna Din il laqgħa fil-qafas tal-imko li permezz aħna diskutejna ċertu kwistjonijiet li huma importanti ħafna fil-kontest tax-xogħol leġislattiv tagħna. Issa, Il-kwistjoni hija li il-proposta mhijiex meħtieġa minħabba li l-konsumaturi qegħdin jixtru fil-pajjiż tagħhom. Alright, ejja ninsew dawn il-punti. Però hemm numru ta' konsumaturi illi ah, diġà jixtru b'mod transkonfinali jiena fil-bidu tas-sena pereżempju xtrajt xi tamir li kelli bżonna l-skiing. Sempliċiment minħabba l-fatt li t-tamir tal-iski li rrit ma kienx disponibbli fuq is-suq Ġermaniż u allura mort nixxi minn Franza u l-eżempju tal-kumpanija tal-Amara Zvediza Is-semma u kien hemm ċertu xkiel f'dak li għandu x'aqsam din il-kumpanija fin-negozji tagħha fil-Belġju. Però din hija biċċa leġislazzjoni importanti ħafna għal dawlanijiet, ġifiri din il-proposta tista' toffri lil kumpaniji li jkun hemm iktar konformità kif ukoll ikun hemm eh, livell ta' protezzjoni ħjar li għal-konsumaturi. Jiena naqbel ma'kom issa meta fil-punti li semmejtu hija nista' nitkellmu fuq l-armonizzazzjoni. Nafu l-hemm tradizzjonijiet differenti, pratiċi differenti fil-pajjiżi differenti u issa jekk il-parlamenti nazzjonali tagħna Jipruvaw solvu din il-kwistjoni, jipruvaw jaslu għal xi tip ta' konklużjoni, jien naħseb li armonizzazzjoni minima hija l-aħjar mod. Din hija xi ħaġa fil-fatt li tista' tkun ikkonsidrata dubjuża minħabba li din forsi m'għandix tkun l-aħjar eh, triq li għandna nieħdu dak li għandu x'jaqsam it-triq u d-direzzjoni tagħna sabiex insaħħu f'suq internu, anke dak li għandu x'jaqsam l-integrazzjoni Ewropea u l-aqda Ewropea jiena naħseb għalhekk huwa importanti ħafna lina sabiex inħarsu lejn dan il-punt f'dan is-sens ġifiri aħna naħsbu li l ammonizzazzjoni sieħa wkoll hija alternattiva fl-aħjar sitwazzjonijiet u aħna nittamaw li bħala parlament fil-fatt aħna għabbażi ta' dokument ta' sfond tal-Komissjoni anka dwar id-drittijiet tal-garanziji, per eżempju, jista' jkollna diskussjoni dwar il-prinċipji ta' dawn id-drittijiet ta' garanzija. Ġifieri pereżempju xi jfisser meta jkollok sentej jew tliet snin ta' garanzija. Hija xi ħaġa li aħna rridu nosservaw mill-qrib. U anke meta aħna din diskutu din il-kwestjoni partikolari rridu nżommu f'moħħna il-leġislazzjoni nazzjonali fil- fl-istat membru individwali u naħsbu f'xista jkun l-aħjar ħaġa għall konsumatur U anke dak li għandu xaqsam l-element nazzjonali, issa ngħaddu għall kapitlu 5 dwar prattiċi projbiti Jiena daqsxejn iktar ottimist f'dan il-każ. Naħseb li għandna bżonn illi ukoll naraw x'għamlu dwar il-prattiċi li ħajkunu adotti adottati mill-Istati Membri u naħseb li hawnhekk ukoll f'dan il-kuntest nistgħu nagħmlu pass il quddiem din xi ħaġa aħna rridu ndiskutu fil-Parlament u rridu naħsbu wkoll dwar kif aħna nistgħu ninvolvu l-speċjalisti u l-esperti sabiex jgħinuna anke minn naħdar komissjoni. Ma Nasab li għamilna ħafna xogħol theory u nistgħu issa inħarsu li orizzont iktar Ewropew f'dak l-għandu xaqsam din id-deċiżjoni m'hemmx so perfett, però jiena naħseb li mnexxina eh, nimxu pass il qudiem f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt li għanna neħu il-problemi u l-iskil li jeżistu fis sistema Ringrazzjakom. Uh, well, ladies and gentlemen, I think um, uh, your applause for Andrew Schwab also it needs to be reflected in... Uh, uh... Signori, naħseb illi verament u rejtu kem kienet diskussjoni eccellenti permezz ta' dan l-applaus, nishtiq ningrazzjakom il-kol tal-li naqattu maħna, nishtiq ningrazzjakom l-Andreas tal-li Eh, organizzat din il-laqa. Jiena naħseb li kienet verament sessjoni interessanti, kienet sessjoni siwja ħafna ħafna minnkom saqsew mistoqsijiet, kellna ħafna tweġibiet, però hemm xi ftit ta' mistoqsijiet oħra li nittamaw li ħajkunu wkoll imwieġba dawn il-ġimgħat li ġejjin kif għal Andreas Schwab u ħajamel proposta l-konsultazzjoni sieħa u aħna bekk aħna nkunu nistaw nagħmlu r-risposta tagħna bis-sieħ. Qed nħu gost ħafna li ħafna mill-kollegi mill-kumitat kienu hawnhekk preżenti sabiex jipparteċipaw f'dan id-dibattitu verament qawwejtulna qalbna u nittamaw li kunna din il-parteċipazzjoni anka minnħatakom fil-ġejjini. Jina naħseb li bekk nistgħu naġġornaw il-laqatana tal-lum nixtieq infakkar il-membri tal-kumitat li l-qalim jkun it-tlieta li ġej fid-disa ta' filgħodu nibdew nispiċċaw fis-sitta u nofs ħajkun hemm żewġ sessjonijiet u l-Viċi President Sinjura Korħola ħadd tkun qed tippresjedi din il-laqgħa tal-kumitat minħabba li jiena ħankun Manchester fil-Kungress tal-Partit tal-Konservattivi fl-Ingilterra U allura aħna Zgur li jina zgur li ħajja ġurnawni u kol fuq xol ta' dan il-komitat u nejdilkom u kol xet jġi fl-Ingilterra. Umbat fil-ħoddu aħna ħan nitkelmu fuq numru ta' dasirs li tkellimna dwarhom illum, ħan nitkelmu fuq is-sigurtà tal provista tal-gas, fuq l-iskorber tal-konsumaturi, nkomplu diskussjoni tagħna fuq il-prodotti tal-mediċina u anka ħajkonna u koll diskussjoni siħa fuq eh, l-informazzjoni dwar l-ikel, ħajkonna u koll rapport dwar kwalifiki, fl-war nofsinar Signora Weisberger ħajkolla prezentazzjoni dwar l-evaluazzjoni tal-impatt, dwar id-direttiva tal metrologija li ħna tkellimna dwar dal-ħodu u għandna studju ieħor dwar l-effettività tas sorveljanza u jew kontroll tas suq u jekk ir-rapporters lesti jagħmlu dan aħna nistgħu li konna jkollna diskussjonijiet miftuħa fuq tliet rapporti ta' inizjattiva fuq Solvit fuq l-implementazzjoni sieħa tal- ta' direttiva fil-EEA u anka dak li għandu xieqsam mill-xiri pubbliku. Jiena eh, nittama li konna diskus time, nittama li konna ħin sabiex niddiskutu dawn mar-rapporters u għanna agenda sħiħa kif nafu għal dan il-komitat. Nishtiq verament nirgrazzja il-koordinaturi kollha tal-organizzazzjoni ta' din l-agenda u għet nistenna bil-ħerqa li narawkom mhux id-darba li jmiss iżda ta' wara nixtieq ilkom il-lejla tajba u nixtieq nirringrazzja bħal dejjem lill-interpreti tax-xogħol ċelenti li għamlu. Thank you very much.